No comments. Mela, it-tielet punt. Minħata prezenza għanna avvis wieħed. Palissa għaddej il-web streaming għalek għodu attenti xtajdu. U dan issa jwassanna mill-ewwel għarraba punt, jiġifieri l-adozzjoni tal-abbozz tal-kalendarju 2010 tal-laqat tal-Kumitat Ekon. eċezzjoni il-23 ta' frar, war sinar, ma nistawx ma jistax ikonna laqa għalix. Mill-lider hemm ħafna kumitati illi xtaqu li jkollhom il laqgħa tagħhom dakinhar għal kif diġà għadtilkom. Aħna diġà iffissajna qatt kbir ta' laqat għal-ġimgħa għas-sena d-dieħla. Sabiex inkunu nistgħu inqasmu x-xogħol tagħna. Għalek, mela, jekk ma ħadd li xteq jikkommenta nqis illi din l-adozzjoni eh, l-abbozz tal-kalendarju saġi adottat. U issa nixtieq nistieden lis sur David Tweedy li huwa il chairman tal-International Accounting Standards Board nilqaw fostna. L-aħħar darba li inti kont hawnhekk kien fil-fatt l-10 ta' April 2007 Assider li għada da' żmien fil-fatt. U issa għal xi kwarta se tkellimna dwar kwistjonijiet li għandhom xaqsmu ma' kontabilità, l-kriżi finanzjarja u r-reviżjoni ta' IAS 39 u l-kooperazzjoni bejn l-ISB u l-USFASB. U forsi tajdinna wkoll xi ħaġa dwar ir-riżultati tal-G20 dak li għandu xaqsam mal-kontabilità. Ġifieri hemm għandek ftit xtajdilna mhux ħażin, għanna kopja tal-diskors tijak li se titqassam lil membri il-koordinaturi u koll kellom irċevew xi informazzjoni ta' sfont u koll u wara s-Sir David ikun uh, eh, kell spiċċa diskors tijaw nil-għaw il-mistoqsijiet. Grazzi ħafna, Sinjura President u membri tal-Komitat, huwa tassew pjaċiri li nkun hawnhekk magħkom għal darboħra u li niddiskutu il-kwistjonijiet li ħarġu mill-kriżi finanzjarja. Se nitkellem biss fuq il-kriżi finanzjarja alla volja din mhux biss l-aġenda tagħna imma jekk hemm mistoqsijiet oħrajn jiena lest li nwiġibhom. Kien hemm biljonarju minn Texas li kien ikollu parties bi ħafna u wara l parties in-nies kienu jgħidu xi ħaġa differenti imma darba eh, stiden il-mistednin tijaw biex jomu fil-pixxina tijaw li kienet minn u kudrilli u għal illi min jaqbes fil-pixxina lest jena lest illi intiħ il-ranċ li jemma ġembi eh, u anki it-tifla tijaj u kien hemm wieħed illi qabeż għallu xi trid għallu ranċ 10 eh, miljun dollaru le laqas it-tifla tiegħi le laqas. Ħa jiena nixtieq inkun naf minn waddabni għaw ġew qal. U naħseb anki aħna ġranna f'din il-kriżi. U dak illi jiena irrid nagħmel illum huwa li naraw kif irridu nimxu l-qoddim minn hawnhekk qegħdin f'mument kritiku għal dak li rigwarda il-komunità finanzjarja u għall-Ewropa wkoll u hemm ħafna affarijiet li aħna rridu nagħmlu fis-snin li ġejjin biex nippruvaw nittrasformaw l-infrastruttura eh, finanzjarja u nixtiequ li jkollna relazzjoni magħkom u eh, jena lestu koll li niġi nkellimkom fuq kwistjonijiet individuali. Il- eh, ġimma li għaddiet iltaqgħu il-mexxejja tal-G20 u għallu kemm importanti li jkun hemm set wieħed ta' standards ta' kontabilità ta' kwalità għolja. Din hija xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea għandha fejn tkun kburija minnhom għaliex aħna konna minna l-ewwel pass f'din id-direzzjoni fl-2001 l-2002 l-Unjoni Ewropea għamlet din id-deċiżjoni u kien hemm eh, tkabbir kbir anki f'dawn il-pajjiżi illi aċċettaw dawn l-standards issa hemm 117 il-pajjiż li jużaw dawn l-standards. Anki ċina naqdet magħna fl-2007 sena l-oħra l-Izrael, dis-sena iċ-Ċile u ħafna pajjiżi oħrajn qegħdin jingħaqdu magħna fl-2010 il-Brażil, fl-2011 il-Korea, l-Indja, l-Ġappun u l-Kanada. Fl-2012 l-Indonezja, Singapur, Malasja u l-Messiku. Jiġifieri hemm moviment sabiex inċi darba nasib biex ikonna set wieħed ta' standards L-Istati Uniti hija l-unika ekonomija kbira li mhix msemmija f'din il-lista u naħseb illi sa qed jippruvaw jiddeċiedu jekk sal-2011 għandhom x'jingħaqdu. U għalhekk fil-programm ta' ħidma tagħna bħalissa qegħdin naraw li standard internazzjonali u dawk tal-Istati Uniti ma jkunux differenti wisq u nagħmluha iktar faċli biex huma jaċċettaw il-fatt illi jekk huma jingħaqdu b'dawn l-istandard internazzjonali jitilfu xi ftit mis-sovranità tagħhom. Waħda mill-affarijiet illi aħna rridu nagħmlu huwa propju illi natu konformazzjoni dwar dak li aħna qegħdin nagħmlu. Dan irridu nagħmlu fuq bażi globali l-ġimgħa id-dieħla se nkun fl-Istati Uniti u dik wara fil-Ġappun u eh, jiena il-tqajt mal-Ministri fl-Ekofin, se nerġa' niltaqa' magħhom minn hawn xahar ieħor u hemm kopja ta' litra li ċ-ċemen Zan li huwa ċemen ta' trustees tagħna bat lil G20 eh, fil-15 ta' Settembru. Illum irrid nagħtikom tama u fiduċja li aħna rrispondejna eh, għal din il-kriżi malajr u b'mod xieraq. Aħna rridu naraw ċerti aspetti provajna ninvolvu għat ta' esperti minn madwar id-dinja u mill-Europa u flimkien mal istati Uniti waqafna Financial Accounting Advisory Board biex jajdunna xħassu kienu id-difetti f'din fil-kontabilità. Ħafna minn dawn il-membri tal bord kienu Ewropej, Hans Jugabost, Stephen Hadrell, Direttur Ġenerali tal-Korp tal-Assigurazzjonijiet fir renju Unit, Michel Prada minn Franza, Tommaso Parashope, Klaus Peter Muller, li huwa ċ-Chairman tal-Commerce Bank, Lucas Papadimas, li huwa il-Vice President tal-Bank Ċentrali Ewropew. U maħarġu b'rapport fl-aħħar ta' Lulju u jekk tixtiequ kopju ta' dan ir-rapport nistgħu nagħtuhulkom u aħna sa' qegħdin naħmu biex nimplementaw il-rakkomandazzjonijiet rilevanti. Mela, għal xuħut minnkom dak li sanajt jena forsi se jkun xi xiftit remot meta jena kont naħdem ma' wieħed mill-kumpaniji eh, tal-kontabilità morna fil-Hebrides u peress li dan kienu minn min Londra marru biex jixtru kopja tal-gazzetta Financial Times u ħaduwa bikbira meta eh, s-senjura saqsietom eh, il-gazzetta triduwa tal-lum jew tal-bira imma ovvjament peress li kienu minn Londra għaltilhom għalula irridu tal-lum il-gazzetta għaltilhom mela jew għada. Mela aħna se naraw xi kwistjonijiet għalat l-Ewropa anki l-kwistjonijiet li semma il-Financial Stability Forum il-focus prinċipali kien l-ewwel net fuq l-applikazzjoni tal-valur xira fil-liquid markets, liħor kien fuq il-kontabilità tal-off-balance sheet items, l-oħrajn disclosure tal-riskju, u fuq dawn it-tlet punti aħna diġa eh, eh, irrispondejna fuq il-fair value fil-liquid markets, aħna ħriġna rapport is-sena li għaddiet li il-Kummissjoni Ewropea ħadet gost bieħ u faħritu dejjem se jkun hemm differenzi bejn l-opinjoni tagħna u dak tal-Istati Uniti u għalhekk għadna attenti ħafna biex namalgamaw il-żewġ perspettivi u ninkluduhom fl-istandards li qed nipproponu. Fuq love balance sheet items kien hemm enfasi ħafna għall aktar trasparenza u biex nuru r-riski li kienu qegħdin eh, jiffaċċaw il-kumpaniji u l standard tagħna reġew sew ħafna kumpaniji Ewropej li qabel kienu jużaw standards Amerikani u qalbu għal dawn l-standards internazzjonali għallulna illi kellhom jikkonsolidaw ħafna sussidjarji oħrajn taħt regoli internazzjonali milli taħt dawk ta' l-Istati Uniti. Fuq ir-risk disclosures ix-xar li għadda ħriġna proposti wkoll biex eh, nagħmluhom iktar stretti. L-aspett legali tal-standard tagħna kien standard fuq l-istrumenti finanzjarji, jiġifieri l-IS 39. Jekk wieħed jifhem dan l-standard, jiġifieri ma, ma, ma, rajtux sew għaliex eh, kważi ma jiftijemx aħna e, e, uritnieh u intom ukoll urittuh u aħna dan issa qegħdin naħdmu fuq u bħalissa. Rajna xi kwistjonijiet ħarġu minn l-użu ta' dan l-istandard il kummissjoni fis-sena li għaddiet tal-betazzjoni fuq il-fair values fis-suq li mumiex likwidi, kjarifiki fuq il-credit derivative obligations għalfejn hemm regoli differenti fl-Istati Uniti, dak li sejħu l-impairment rules, l-available for sale instruments u l-possibilità għal fair value option sabiex ma jkunx hemm matches. Imma mbagħad ma jkunx hemm possibilità li wieħed joħodhom lura. Aħna diġà temmejna x-xogħol fuq l liquid markets li semmejt aktar kmieni qegħdin naħdmu mal-regolatur tal-istandards Amerikani u huma qegħdin jipproponu illi jibidlu ir-regoli tagħhom biex iqablu matana. Għalhekk issa jibqalna l-impairment rules u l-riklassifikazzjoni tal-fair value option u l-Komissjoni Ewropea suġġeriet li għanna nieħdu azzjoni immedjata kif għamlu koll il-Ministri. Il-pjan oriġinali tagħna kien illi eh, naħdmu fuq eh, l-IAS 39 u nħorġu bi proposta qabel tmiem is-sena. Din dejjem kienet il-priorità tagħna. U kienet għal din ir-raġuni li fl-ewwel ta' April aħna għadna illi se namlu eh, nieħdu sitt xhur li fihom se namlu riviżjoni u noħorġu bi proposta ġdida. Aħna kontenti li il-G20 fis summit ta' Londra eh, talbu illi nitolbu l-komplessità tal-istrumenti finanzjarju tal-kontabilità. Madana kollu l-azzjoni mill eh, minnaħa tal-Istati Uniti bidlet l-affarijiet tal-10 f'April L-Standard Setter Amerikan ħareġ bi proposti għal regoli fi rigward ta' impairment f'ċerti sitwazzjonijiet. U aħna kellna inħaffu b'xogħolna. Intalbu illi kunem kondizjonijiet indaqsa l kulħadd. Imma l-affarijiet kienu jkunu iktar komplessi u diffiċli hekk. Jekk aħna se nippruvaw innaqsu l-komplessità kellna nirrevedu l-istandard u dini għal priorità tagħna. Issa aħna nixtiequ li nirrevedu l-parti tal-standard illi titratta dan il-kwistjonijiet fir rigward ta' impairment illi eh, tant ħasbu nies. Fil-laqa tal-Ecofin f'Ġunju jiena ikkonfermajt l-impenn tagħna ta' biex inħaffu din il-parti tal-proġett sabiex intemmuha qabel tmiem is-sena. F'Lulju aħna ħriġna abbozz ta' proposti biex eh, dak li għandu xaqsa ma' impairment to reclassification tiġi indirizzata xarrejn żmien għal kommenti mill pubbliku irċivejna kommenti minn għand iktar minn 200 persuna, u wkoll ma' 70 istituzzjoni, banek, kumpaniji tal-assigurazzjoni li jaħdmu f'dan il-kontest. Kien hemm board meetings oħrajn li nżammu u aħna mixjien skont il-kalendarju biex intemmu dan il-proġett fil-ħin. fil ħin Dan il-kalendarju koll se jizgura li se jkun hemm biżejjed żmien għall-approvazzjoni qegħdin naħdmu mal-Kummissjoni, mal ifra mal-Parlament u mal-Kunsill biex niffaċilitaw eh, proċess ta' approvazzjoni mingħajr xkiel. Hemm xi punti illi jiena nixtieq nisħaq fuqhom dwar proposti li aħna qed nagħmlu dwar klassifika u l-kejl L-ewwel il-proposti tagħna se jipproponu tnaqqis fil-komplessità tal-kontabilità għall-istrumenti finanzjarji. Tieni net il-proposti jaqblu ma dak li għajdu ħafna partiti involuti anke l-Kumitat ta' Basel illi cost-based accounting uh, huwa tajjeb għal ċerti kategoriji ta' strumenti finanzjarji sabiex aħna niddefinixxu realtà ekonomika u nagħtu iktar trasparenza, aħna qed nippruvaw nuru b'mod ibbilanċjat il-kriterji l-iktar xirqa biex naraw liema strument għandu jkun bbażat fuq kost u liema fuq il-valur tiegħu. Liema se jkun se jiddependi fuq il-modell ta', ta negozji tal-istituzzjoni. Maħniex qegħdin ngħidu illi il-kodba ta' self tal-banek għandhom jinżammu fuq il-fair value għalhekk il-banek li qegħdin involuti fl-attivitajiet ta' ta'ħit ta' depositu li jagħmlu self ma naħsibx li se jużaw ħafna fair value, l-affarijiet se jsiru fuq kost, dawk li huma involuti fil-kummerċ, dawk li jixtru derivativi, dawk li jixtru l-ekwitajiet, dawk li huma qed jaħdmu bi strumenti tossiċi se jużaw il-fair value aħna nħossu li l-approċ tagħna huwa aħjar minn dak eh, li eh, sempliċement wieħed jadotta il-pożizzjoni tal-Istati Uniti għal bosta raġunijiet għaliex ix-xogħol tagħna jindirizza b'mod speċifiku il-natura tat-talba tal-Unjoni Ewropea u tħassib istituzzjonali. It-tieni net sabiex innaqsu il-komplessità u anki wkoll nantiċipaw ċerti problemi li se jfeġġu li żgur se jfeġġu man man li l-kumpaniji jippruvaw joħorġu eh, ċertu affarijiet minn kategorija u jdaħluhom f'kategorija oħra. Dan ma jistax isir taħt ir-regoli li hemm bħalissa. Umbat anki il-riklassifikar ta' fair value option f'kategoriji oħrajn. fl dan se jneħħi l-konfużjoni u l-ispejjeż involuti meta wieħed jagħmel tibdil ta' spiss fir-rekwiżiti ta' tar rapportar. X'kien hemm xi li qalu hemm bżonn ta' iktar ħin imma l-Unjoni Ewropea għaltinna biex noqogħdu attenti biex ma nadottawx ir-regoli ehm, tal-Istati Uniti bajna jamalu in. U dak, din, din tkun il-konsegwenza jekk aħna ma nagħmlu xogħolna sew. Il-predeċessuri tagħkom f'dan il-kumitat stess ma rridux illi aħna naċċettaw wisq tal-istandards Amerikani. Xuħut minnhom qalu illi ma kenniex indaħlu l-standard Amerikana segment reporting. Aħna maħniex obbligati illi naċċettaw l-standards tal-Istati Uniti. Dan mhuwiex standard tal-Istati Uniti imma jindirizza l-problemi li qegħdin nifaċċaw bħalissa. Anki kieku aħna kellna nadottaw proposti Amerikani xorta l-kondizzjonijiet ma jkunux l-istess għal kulħadd. Ir-regoli huma differenti. Aħna nippermettu reversals of impairment l-Amerikani le naħseb illi kieku ħadd ma jkun irrid illi naqblu ma l-istandards Amerikani hawnhekk. Is-sistema Amerikan għandha triggers differenti u għalhekk m'għandniex għalfejn naħduha bi kbira illi n-nies fl-Istati Uniti jixtiequ li jkollhom ir-regoli tagħna f'dan ir-rigward mill-regoli li għandhom huma. Il-proposti tagħna ma wasalniex għalihom wara ftit xhur. Aħna l-ewwel proponejna dak li qed nissuġġerixxu għalissa fi frar għal 2007 għall kumpaniji żgħar ħriġna discussion paper is-sena li għaddiet b'dawn il-proposti. Ġifieri dawn mhumiex ġodda. Barra minn hekk, barra priorità li aħna nagħtu għal din il-kwistjoni aħna qegħdin nagħtu każ ukoll affarijiet oħrajn li qalu l-G20 eh, nit l-kontabilità l-loan loss provisions qegħdin naħdmu flimkien mal-Kumitat ta' Bażi l-istituzzjonijiet finanzjarji u investituri u oħrajn biex ikonna eh, provisioning proposal li tħares iktar il-qoddim minn flok l inked loss model li għanna bħalissa taħt l-standards eh, Amerikani. Se jkonna proposti ġodda dwar il-hedging qabel tmiem is-sena. Ix-xogħol tagħna jitlob illi jkun hemm konsultazzjoni estensiva, miftuħa u trasparenti. U rridu naraw illi daw kollha veluti dan il kumitat l koffin, il-Banek Ċentrali, Regolaturi Finanzjarji u Investituri eh, semgħu l-opinjoni tagħhom l-indikazzjonijiet li rċevejna juri illi l-isforz li qed nagħmlu huwa apprezzat ħafna. Irrid inserraħ moħta dan il-kumitat illi aħna impenjati biex inwet u dak li aħna għadna li se nagħmlu. Illum jiena tkellimt biss fir rigward fuq il-kriżi finanzjarja imma ħafna punti oħrajn li għandna fuq l-aġenda tagħna. Hemm disa kwistjonijiet li aħna għadna li se naħdmu mal-Istati Uniti fuqhom sabiex aħna infaslu standards komuni eh, għalihom il-pensjonijiet, kontratti tal-assigurazzjoni. Il-ġimgħa li għaddiet il-G20 talabna li nalqu dan il-programm qabel Ġunju ta' l-2011. Aħna se ngħidulkom il-progress li nkunu qegħdin nagħmlu u jekk intom imħasbin aħna lesti li nerġgħu niġu hawnhekk niddiskutu magħkom u eh, fi gruppi żgħar fil-kumitati fejn tridu. Ngħidu u natukom l-informazzjoni li intom tixtiequ importanti għalina li jirnexxinna nagħmlu dan. Fl-aħħar net irid ngħidilkom li huwa importanti ħafna li aħna għandna l-appoġġ Ewropew f'din f'dan il ħidma Ewropea. Intom l-appoġġ tagħkom napprezzaw ħafna. Din hija probabbilment l-aħjar opportunità li għandna biex nerġgħu niġġeneraw mill-ġdid eh, standards globali meta jiena kont l-iskola kont, kont nilab fuq il- fuq it-tim tal-futbol u darba kont eh, jgħat nilab u xaħat għal daqxej ma, ma, ma skorjax gol meta jiena kont qiegħed bejn il-lasta. U irnexxieli nilqaw dan il-ballun. Imma sfortunatament jiena dekinar irnexxieli nilqaw il-ballun imma hawnhekk aħna mhux se jkollna ċans ieħor għalhekk huwa importanti illi naħdmu flimkien biex intemmu dan il-programm sabiex jkonna tassew standards li huma globali. Um, thank you very much. Grazie ħafna. It's gone right. It's, it's back on again. No, that's all right. Can Kien intfil il-mikrofon. Qed jiġblu li ftit widnej hawnhekk għax ma użajċ il-mikrofon li tajb milli jidheraw. Mela, issa mmorru għal kelliema Sur Jean-Paul Gozess. Mela, nisimaw bil-Franċis issa. Grazzi ħafna, Signora President, oh, grazie Sur President tal-inti ġejta u nek il-taqmana tina dil-informazzjoni. Jina, mod dirett għan nitkellem, ovvjament, inti tkellimt fuq ħafna suġġetti, imma nishtiq li forsi tiċċaranna ċerti affarijiet. Għandi tlet mistoqsijiet osra ma su importanti. Kif timmaġina li il-rekomendazzjoni tal-G20 se tintegrom dawn il-rekomendazzjoni tal-G20 fil-rekomendazzjoni tal-EIS eh, u tini punt inti tkellimt fuq il-fat li il-krizi ma kienieċ l-istrumenti li kena ma kienieċ jew l raħu maħħom għalek inti kif timmaġina kif se nitrataw dan kollox u kif l-IIS u koll se tilqa rekomendazzjoni tal-Kumitat ta' Basel li sissa ma tajniex eh, kasom, ġifiri tlet mistoqsijiet ċari u li jolqtu il-ħamil fil-ħamil ħajn għawek. Eh, grazzi. Il-proposti tal-G20 naħseb li jaqblu ma l-proposti tagħna ġifiri li konna global standards u l-enin li qegħdin naqblu meta nistenaw li sa ċertu żmien sa ġunju tal-2011 naslu mal-Istati Uniti. Umbagħad għandna ċertu il-fair value per eżempju, naħseb li nistaw ngħidu li minn din il-kriżi ir-rwol tal-fair value forsi ma kon, konna ntuħu wis importanza konna nejdu li l ekka ma kondix kem kemm se nitilfu flejjes. U ma tantx hemm fair value fl-accounting tafux il-rapport fil-Istati Uniti li jesis rajna li 25% eh, tal-assi eh, u hawnhekk il-telf fejn sar it-telf il-telf sar fil-loan book u ma kienx hemm ir-kupru ta' malaj fuq dan fuq is-sitwazzjoni ta' Basil naħseb li u kol eh, naqblu hawnhekk. Mhmm, qed naraw li l-loan books jidru kif jidru għat kost ġifiri jekk inti trid tirkupra l-interessi, l-kapital, mela l-proposti tagħna aħna se nikkunsidrawhom Meta għandek inti xi cash flow li mhux ma tistax timmaġinah, ukoll qed naraw kif se nisvolġu dan kollu diskussjonijiet saru anki mal-grupp ta' Basil. Aħna niltaqgħu magħhom nerġgħu fil-ġimgħa li ġejjin. Bejnietna u l-grupp ta' Basil ma tantx hemm xi fridna tafux. Grazzi. Issa, nisimgħu Sur Bolz. Grazzi, Signora President. Sir David, l-ewwel net, l-ewwel qabel kollox nixtieq nilqak magħna hawnhekk nixtieq ningrazz tal-li inti rrikonoxxejt ukoll ir-rwol tal-Parlament Ewropew, x-xogħol li għamilna aħna fuq dawn il-kwistjonijiet. U ovvjament aħna fil-ġejjin se nkomplu naħdmu miegħek. Għandi żewġ mistoqsijiet għalik jekk jogħġbok. Il-bord suġġerixxa l-tnaqqis ta' kategoriji ta' valuation dan se jġib simplifikazzjoni kif marruf mis-settur kollu, imma distinzjoni bejn il-fair value u ċertu spejjes u l-spejjes ta' ċertu odot ovvjament, dan kollu se jsir skont il-securities li jkun hemm proposti. Għalhekk inti kif taħseb taħseb li dawn għandhom verament jolqtu in-negozju, jkunu business oriented jew? ma taħsibx li jista iġibu ċertu problemi dawn jekk ma jkunux għax ikunu wis stretti. Issa, il-proposti tal-board kol intlaqgħu bi kritika għax m'hemmx distinzjoni ċara bejn il-liħ liquid u li ma jkunx liquid. Jekk wieħed iqi strateġija ta' investiment iktar fuq medda ta' twil iktar twila, xi fisser, xi kun ifisser dan, kif taħseb li jista' jitqies u jsir dan kollu? Grazzi. Grazzi ħafna. Mela, l-ewwel nett. u wieħed il-kategoriji differenti hemm erba skont ir-regoli li għandna bħalissa u dawn ġabu ħafna problemi. Jekk inti qed tidħol eh, f'xi trading market to market u jkollok it-telf, dan huwa affarijiet ovvji. Imma jekk inti ikollok entità li tħallija timmatura, inti ma tantx tinteressa kif se tibiddel il-valur tagħha, ġifri tgħaddi minn kategorija l-oħra, imma ikun hemm jissuspetta li l-istituzzjonijiet forsi iżommu ċertu affarijiet f'ċertu kategoriji u jekk ikun hemm profit ibijawhom biex jagħmlu iktar profit. Ġifiri, eh, ħafna kienu jqisu, ħafna kumpani kienu jisu li dan ma kienx ġust. Għax kieku rridu jibijaw, kollox ridu jidaħlu ġo suq. Għalek, mbagħad vintaw kategorija l-oħra available for sale. U di kienet din il-kategorija li ġabet il-problemi li qajmithom dawn il-problemi għax ħafna affarijiet li kienu biss jimmatu kienu eh, jimmaturaw ċertu żmien imma bijaw mbagħad meta ma kienx suppost, meta ma kienx normali issa. L-available for sale dawn l-affarijiet kollha kienu market to market imma il-liħ u il- U t-telf ma ġewx imqabla sow. Għalhekk inħarġu regoli biex jgħidu li dawn dan it-telf kien kienet xi ħaġa permanenti u dawn hawnhekk uh, fej rajna l-problemi jinħolqu. Inti il-fair value stajt u kol tmur lura fuq għall-equity t turi l-impairment fejn għandek it-telf tal-equity meta kien veru eh, kbir imma il regoli kienu hekk kienu regoli Amerikani u rridu għom daw għax f-standard wieħed għandna tliet regoli temperament differenti. Għalhekk aħna rridu regola waħda il-level forse il-kategori se tmur u dawn ir-regoli stretti se jmorru naħsbu li ħafna affarijiet li se jmorru fuq il-kategorija tal-spejjes. Tal il-cost category. Ma inti qed issellef u qed tiġbor l-interessi dawn huma l-cash flows li rridu aħna naħdmu fuqhom. Għalhekk se f'din il-kategorija fuq il-telf u il-tħul long term nistgħu ngħidu li ovvjament hawnhekk kategorija ta', ta negozju hija l-assigurazzjoni f'dan il-qasam u fl-Ewropa din taħdem tajjeb tajjeb, ridu imma norġu bi normi ġodda għal dawk li huma insurance liabilities, responsabilitajiet tal-assigurazzjoni. Għalek, aħna l-industrija tal-assigurazzjoni ħantu importanza speċifika kif nizvolġu x-xogħol. Ġifieri qatt ħafna xi jsir imma dan naħsbu li se naslu għalih fl-2010-2011. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa, imorru għal mistoqsijiet mill-grupp ta' soċjalisti. sur Sanchez. Grazie Grazzi ħafna u u kol tal-li tinsab hawnhekk. Ovvjament dawn is-suġġetti ta' l-accountability huma fil qofol tal-kriżi finanzjarja. Jiena l xtaqt nagħmel referenza fuq il-governanza, il-governanza tal- li tal-ISB tal-IIS jina naħseb li nishtiq inkun naf kif intom mixin f'dan ir-rigward u il-ftejm li eh, il-ħaqtu fuq il-finanzazzjoni u koll. Importanti ħafna u koll mill-opinjoni tagħna il-livell li dawn ir-regoli ħajkunu jiġu adottati f'pajjiżi terzi forsi tista' tgħidilna xi ħaġa dwar dan ukoll anke f'dak li għandu x'jaqsam mal-kollaborazzjoni ma l-entitajiet tal-Istati Uniti li huma importanti ħafna biex ikollna sistema li taħdem fuq livell internazzjonali. Jiena nixtieq ikun naf jekk dawn il-kuntatti li jeżistu sissa kif innuma sejrin u x'inhuma l-ikbar differenzi li jeżistu bejnietna u jekk hemm x'imbagħad ukoll xi tip ta' possibilità ta' konċiljazzjoni. Fl-aħħar net jien nixtieq ukoll li tajdilna forsi xi ħaġa fuq x'inhu il-programm il tagħkom li ħajjiġi attwat mal-aktar fit. Well, thank you, Ningrazzjak ħafna. Senjur, inti veru tkellimt fuq affarijiet jahar u għawnek. Meta qed nitkellmu fuq eh, din kwistjoni ta' trustees imma jekk nistantik l-opinjoni tiegħi fuq il-governanza, wieħed irid jagħti daqatajn l-istorja kif żvolġiet tal-ISP. L-atturi prinċipali meta ifforma ruħu dan il-bord kienet SCC tal-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. U dan kienem ġifiri l-standards ta' normi ma kena board indipendenti u trustees li um, kienu appuntaw il-membri tal-board imma ma kellhomx dritt jindaħlu, kellhom biss eh, il-karga li nominaw in-nies. Imma l-Istati Uniti kien hemm ukoll l-SCC l-entità li kienet ġiteletta mill-demokratiċi l-entità internazzjonali kienet kella xogħol diffiċli li x-xalta kien eh, diffiċli li twettqu. U naħseb li għamilna pass importanti l-qoddim fil aħħar sena meta rajna il-bord tal-monitoraċ Ovvjament il-Kummissjoni rappreżentata anki kienem il-Ġappuniżi rappreżentati f'din l-entità mill-ċermen tal-Essisi hemm regolaturi wkoll olja il-Kumitat ta' Basel jattendi pal osservatur f'din l-entità. Dan kien il-grupp tal-bidu imma wieħed irid jara dan u x'se jiżvolġi fxaħġa ħaġa oħra jew le, imma l-proċess demokratiku jgħat hemmhekk u huwa priorità ta' dan il-kumitat Ġifiri, il-kumitat issa sar jekk dan għad jibqax xira u għet rrit jara ma fuq il-fondi għaw nek nil-taqaw ma l-intoppi. Għet nitkelmu fuq xie xi 15 jew 18 miljun ta' liri sterlini kull sena biex dan jaħdem għandu bżonn, imma għandna deficit m'għandniex biżejjed flus, ovvjament għax ħafna minn dan il-flus jiġu mill-Stati Uniti manki minnaħa tal-Ewropa il-flus m'hemmx min tjomna il-Kummissjoni tagħti kontribut imma mhux biżejjed, ġifieri il-mod kif semmexxu anki mħabba l-fondi dan hija xi ħaġa li tħassibna qegħdin nikkompetu ma' entitajiet internazzjonali oħra. Imma meta wieħed iqis il-bonuses li eh, jitħallsu mill-istituzzjonijiet finanzjari, aħna biss attra eh, meta wieħed eh, xin umu aħna ġifieri. Issa jekk inti ta' tidqatajn il- il-mappa tad-dinja naraw li l-Amerika tisfel qed tmur l qudiem anki l-Asja hemm ħafna appoġġ dawn tal-aħħar għadhom kemm waqfu grupp biex jiddiskutu bejniethom biex fl-aħħar mill-aħħar ukoll iwaqfu entità min jitkellem fisimhom eh, jitkellem fisimhom magħna. Umbat, ovvjament, mux mardux ninsow l-Istati Uniti. Il-ġimma l-oħra l-SCC u l-President tiegħu u anki l-Chief Accountant ta' dan il-Board li qalu li il-roadmap li kellhom qabel għal fatt li l-Stati Uniti jilħas normi eh, internazzjonali ma kienieċ eh, din sabet rab ġisema imma kienu eh, se jagħmlu proposti ġodda biex jerġgħu waqfu fuq saqajja. jiridu għali tibqa' xi ħaġa ħajja din ir-roadmap. Jiena m'għandix tarif minn ġewwa fuq dan imma se qed naħdmu fuq programm ta' konverġenza li l-Istati Uniti flimkien aħna wkoll firmajna li u l-G20 riduna l-investu sal-2011. Dan il-roadmap ni proponi li fl-2011 eh, jagħmlu deċiżjoni sekk imorrux għall-IFRS. l-IFRS u irridu naraw ġifiri min kif se jizvolġi dan kollu. Jinn naħseb imma l-prospetti huma tajbin l-Amerikani se jagħtu ħafna importanza u jekk eh, f'dan il-punt issa ta' dan il-programm ta' ħidma m'għandhom l-ebda raġuni li ma jaslux għax jekk nlestu aħna dan il-programm ta' ħidma il-normi Amerikani u tagħna se jaqblu u mandom 17,000 paġna aħna għandna 21,000 paġna. Ġifri mhumiex eżattament l-istess imma naħseb se naslu se naslu biex u naqblu. Jiena nittama li jaslu. Il-Ġappun jippermettu li kumpanniji Ġappuniżi jużaw normi internazzjonali minn din is-sena u se jagħmlu kol deċiżjoni biex jaqilbu fl-2012. Id-deċiżjoni jissa saret diġà għax hemm ħafna kumpanija li diġà qalbu mill-lider. Grazzi ħafna. Signora Stile. grazie ħafna, Signora President. Nirringrazzja l-Sir David għal risposti veru fid-dettal. Għandi xi ftit mistoqsijiet ta' malaj waħda diġà inti għaċċennajt għaliha għal mod kif se li jiżvolġi x-xogħol mal-Istati Uniti. Jiena naħseb ix-xogħol tagħna ta' dan il-kumitat għandna membri wkoll fil delegazzjoni Amerikana dejjem jistgħu jkomplu jinsistu biex nizvolġu l-affarijiet fjar. Imma eh, nixtieq nkun naf eh, xinja l-opinjoni tiegħek fuq x'qed jiġri bħalissa pereżempju eh, l-affari tal-Lehman Brothers se tieħu xi 10 snin għax il-flus ma nafux sar minnhom. X'taħseb fuq dan kollu inti? għax peress li għonek, ovvjament, għet nishtiqu namlu proposti fuq il-regolamenti. Jina anki dak li semmejt fuq l-assigurazzjoni naħseb u koll interessanti ħafna. Dak li għedin infittxu aħna, huma dawn in-normi dinji, eh, fuq livell dinji, inti l-emmek mill-lider il bortija tiegħek u fl-aħħar meta inti tmur lura l-Hebridis, peress li jina eh, hawnhekk ovvjament jiena mill-Iskozja nixtieqek forsi tiċċekkja ftit il-broadmans hemmhekk kif għaddejjin għax xissa hemm ħafna jiena l-aċċent tiegħek eh, għaraftu taf kont naf li jinti Skoċċiża Is-sitwazzjoni tal-Lehman Brothers naħseb għalmetna veru eh, lezzjoni importanti. Il-bord kien qed jiddiskuti dan dal-qajjim tinti. Il-gvernijiet mid-dinja kollha huma mħasba fuq dan il-telf kbir ta' flus. Issa mill-liderem kampanja sabiex jitneħħow il-kumpaniji sussidjarji eh, da il-komplikazzjoni ta' sistema kollha. Min lider il-Kumità Finanzjarja trid tissimplifika l-affarijiet. L-affarijiet kienu komplessi wisq. U mill-lider is-suq ta', ta, ta min jaħdem f'dan il-qasam, ovvjament dan il-qasam il minnu fi dan is-suq se jiċkien. Issa, kien fuq il ħeġin Ehm, u kol huwa suġġett diffiċli komplikat. Ma mhux bil-forsi kunek. Aħna il-hedging, iż-żewġ partijiet tal-hedging ħan nġibuhom f'wieħed. Se nagħmlu effectiveness testing, ġifri li inti l-hedging tista' tirreferi għalih meta tqabbel it-telf u il-tħul. Liħ u jekk inti tkun effettiv 100% ma tistax tagħmel il-hedging. Issa wieħed jgħid jekk intix 70% u 60% effettiv fl-aħħar mill-aħħar dak li trid inti li tibqa' effettiv. Ġifiri, hemm ħafna proposti ta' kif se nimxu, imma ta' min naħseb li wieħed jikompli jiddiskut fuq dan u nistgħu nkomplu għak iktar tard jekk trid. Issa fuq il-broadband ma tantx nista' nirrispondik. anki jiena di problemi b'da. Grazzi. Grazzi, Signora Ford. Grazzi, Sir David Taldi Ijat għonek il-lum u jena ħadgos nisma l-istoria tijak meta tinna kemm importanti li naqraw il-Financial Times tal-lum għalix fil-verżjoni Ingliża bħalissa fl-ewwel paġna għandna illi savers have little faith in banks ma ċanna fiduċja fil-banek, ġifieri. Ma sibx din hija xi sorpriża kbira x'hekk fil-fatt ma tantx hemm in-nies ma tantx għandhom fiduċja fil-banekat u hemm ma tantx hemm diffiċli biex intom tippruvaw tfemu lin-nies xinu ma dawn l-statements finanzjarji, jiddu nerġu nibdew nibnu din il-finuċa, għanna bżonna la konsistenza, ċarezza u, eh, trasparenza, ġifiri tkun hemm. Accounting standards illi kem fl-Istati Uniti u kemm fl-Ewropa jkunu tal-istess livell U dan il-komitat ħajamil da kollu li jista sabiex jinkoraġġixxi sabiex insegwu ikun hemm din il-konverġenza. Ilu fil-passat jiena kont involuta fil- market market tal-assi liquidi u l-esperienza tiegħi tal-market to market fil-assi liquidi u għalli tista tkun volatili ħafna situazzjoni, assolutament mhux ċara u ċertament mhux ċerta. Ġifiri jena, meta smajt fil-industrija li ħafna kategoriji ta' assi li għaddew minn cost basis għal market to market kont inkwetata ħafna ġdana jista fil-fat iżejt il-volatilità fil-futur. Mod partikolari kien tħassib kif ukoll rajna fil-ittra ta' kommissjoni dwar securitizations baxxi li jidru jisom loan type assets imma minħabba il-lingwa Naħseb li dana jaff jaddu għal bazi ta' market to market. Unbat aspetti ħorta li ta' kommissjoni li inkwetatni kienet meta kont qegħdin titkellmu dwar il- reversal ta' riklassifikazzjoni u kif il-Kommissjoni tajt illi dana ma jkunx jagħmel sens minn eh, lat politiku ekonomiku għalhekk ma nistax nifhem kif dan il- reversing jista' jkollu impatt ekonomiku. Skużani li domt ħafna inti kemm qed mistoqsija twila. Iva, grazzi. Rigward il-komplessità, l-accounting mhuwiex rocket science, mhix xi ħaġa eh, komplikata ferm. Dawn L-erba kategoriji ma nix nambjom, mux nambjom, għala kiprufajna nridu naħuwa ma' differenzi ma' l-Istati Uniti. l istat Uniti bħalissa għedin jiproponu l-istrumenti kolla finanzjari kunu ta' valur ġust, ververju, għana ma naqblux aħna għedin id-diskutu ħdan, għedin ħan il-taqaw jisu daqs xarriħor, u aħna najdu xinu ma l-dijat tana u majtuna taħħom. Għan provaw neħu ftejn ma l-fattu illi u ma jasbili għandu jkonna zewċ kategoriji, waħda tal-kost u l-oħra tal-value. Diffiċli ħafna ġifiri li aħna nimxu fid-direzzjoni tagħhom nistgħu nagħmlu li ma nimxux fid-direzzjoni tagħhom imma naċċertaw li konna l-accounts tal-telf u tal-profitti li jkunu l-istess. Ġifieri dana ikun ta' għajnuna u jista' jsir. Fuq l-assi likwidi għandek raġun mhuwiex ħaġa sempliċi u ċara din aħna li għamilna f'dan il-grupp ta' esperti, grupp ta' ħidma l li għaddit kanna xin istituzzjoni fejn aħna tlabna eh, l-awdituri, regolaturi kienu kollha hemmhekk prezenti. U kien grupp interessanti ħafna għaliex kien hemm idea katartika kważi kważi, kulħadd kien induna li qegħdin jippruvaw jagħmlu l-istess ħaġa, ma kinux jafu li qegħdin jippruvaw jilħu l-istess sanu dawk l-iktar li kellhom suċċess kienu dawk li meta kienu qegħdin jippruvaw jmexxu l-mudell, kienu dejjem qegħdin jikkontrollaw skont il-prezz tas-suq, ġifieri jekk dan mudell għax jaħdem u jekk U bekk ma kienu jafu dal-modell ħajrendi xi ħaġa fl-aħħar mill-aħħar. Għalhekk aħna rridu namlu l-istess ħaġa, rridu nafżaw in-nies illi dan għaw profitt imma da l-ammont trid taħseb, tistenna tara fejn sejjer fil-futur, aħna nifmu x'inhu ir-riskju. Il aħna qegħdin nħarsu lejn il-kost ukoll ġifieri, qegħdin nistudjaw din il-kwistjoni u naraw fejn naslu issa. Il-kustjoni ta' securitization, aħna nafu dwar din. Ma wasalniex għal konklużjonijiet imma ħan nistudjaw għazjet fil-fond u l-idea li aħna nippruvaw naċċertaw li dak li huwa kost ikunu bażikament strumenti tal-telf, death instruments. Dan huwa mod kif aħna nistgħu inħarsu li għadin il-ħaġa, mod kif nistaw nimxu qoddim. Għan studjawa reklassifikazzjoni, ħna konna nafu li dina ħajkun hemm xi nies li ħajkunu daqsxejn xettiċi dwar erina ma staġġed nikun garanziji, però komplu naħdmu iktar fuq din. If Jolly? Signora President, jina għandi mistoqsija għal Sir Tweedy. U importanti, skont il-G20, li jekk aħna rridu ikun hemm iktar fiduċja naraw x'se nagħmlu b'dawn it-tax havens. Ma nafux qed jiġri f'dawn il-pajjiżi hemm it-tax havens. Imma ovvjament kulħadd jaf li dawn jintużaw biex wieħed ikun jista' jevadi t-taxxa. Għalhekk wasal iż-żmien biex ċertu pejjiżi fejn fej jinsabu it-tax havens namluhom iktar responsabbli sabiex dawn jirrapportaw eh, il-nies li jkunu qegħdin jieħdu flejjes lej pajjiżhom. Huwa importanti u ma nistawx nemnu li hemm eh, kumpaniji li pereżempju bħal pajjiżi pal Angola u l-Mali, ċertu kumpaniji aħna manna l-ebda informazzjoni li kemm iħallsu taxxa anke fil lussamburgu tafux. Għax iċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi u kol għandhom id-dritt ikunu jafu kem qed jikontribwixxu l-teżor ta' kull pajjiż dawn il-kumpanniji hemm bżonn fuq l meta qed nitkellmu fuq l-IAS u anka nafu li 60% tal-negozju internazzjonali jgħaddi minn grupp għall ieħor. jiġifieri din in-normattiva biex noħolqu iktar trasparenza hijiex priorità għalikom. Grazzi. Uh, it is on the agenda. Iva, edha fuq l-agenda U jina għandi simpatija u koll għal dan is-suġġett. Aħna kena diskussjoni bċi sena ilu għon dan il-komitat dwar segment reporting fejn kien hemm l-idea illi għandna nistudjaw dan il-punt. Kien l-standard li żbaljat il irreżistejnieh aħna, però fimna il-punt taħħal ħaġa fuq il-website tagħna aħna għamilna bosta proposta fuq l-extractive industries, ġifieri żejt, mm, mining, etc. U hemm kapitlu propju fuq din il-kwistjoni li inti qajjimt. Għanna qegħdin nistaqsu l-mistoqsija dwar li il-pagamenti individwali ikunu propju kif qed inti kif qajjimt il-punt. Kif tafu hemm abbozz li qed jiġi propost fil-Istati Uniti Eh, illi ħaj li qed jiġi propos bħalissa. Jiena nasab li dan għajja fjejn anki korruzzjoni u ħafna affarijiet oħra ġifri utli ferm, però għandna bżonn illi konna l-appoġġ tal-ġurisdizzjoni politika għax il-gvernijiet jistgħu sempliċement jgħidu aħna din ma nagħmluhiex fil-ġurisdizzjoni tagħna u daqshekk tal-qis minn idejna. Però jekk in-nies verament iħossu li din hija ħaġa importanza, allura u jekk ikolkom l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea, dina mbagħad l-Istati Uniti qed jagħmluha aħna wkoll ġifri mbagħad tkun diffiċli ħafna biex eh, ħadd ieħor jgħid li ma jagħmeliex, imma din għandna bżonn aħna tal-appoġġ politiku. U Viċi President, grazzi President, għandi mistoqsija waħda ċara u qasira. Fil-ftit affarijiet li qablu dwarhom il-G20 kien illi għandna bżonn nimxu l qudiem fl-approvazzjoni ta' normi illi jgarantixxu s-solvenza tal-banek biex ikunu jistgħu jaffaċċjaw dawk ir-riski li huma jieħdu dan il- Parlament ħa jagħmel ukoll direttiva Ta' dwar il-rekwiziti ta' kapitali biex nindirizzaw din il-ħaġa. Din hija diffiċli jekk aħna ma jkollniex normi ċari, regoli ċari, hemm suġġett wieħed partikolari illi eh, jiena jinkwetani, kwistjoni tal-dispożizzjoni proċikliċi li bħalissa għedin siru ma eh, l-autoritajiet supervizori tal-istati membri għandhom ħafna diskrazzjoni f'dan il-kas meta huma jikkonsidraw ir-riskju li jkun hemm f'kull self li jsir. Diffiċli ħafna li wieħed jifhem eżattament għalax qed jisir mill-investituri, b'mod partikolar investituri barranin. Huma qegħdin jaħdmu fuq din il-kwistjoni ta' dispożizzjoni proċikliċi u it-twaqif ta' regoli oġettivi sabiex jistabilixxu il-livell li jrid ikun hemm f'kull self partikolari li qed isir meta wieħed jiġi biex jikkalkula r-riskju. Well, thank you. Uh, I'm glad Grazzi, grazzi tal minn dan il-komment għax dan huwa qasam partikolari illi aħna qegħdin naħdmu fuq b'ma tattif ħafna bħalissa. Hemm għannes fil-isqarija tiegħi fuq ix-xogħol li għamilna aħna f'din il-kriżi wieħed minnhom huwa proprju ġan. Il-accounting bħalissa juża modell ta' incurred loss, ġifiri meta ħajkun hemm telf, inti tipprova tilqalhom. Issa, għana idu ti għandek, per eżempju, l-industrija ta' zejt li għaza sejra l-ura, sa' għandek, per eżempju, Belt Houston jew f'Aberdeen fil-Renju Unit, u ta' fil ħajkunem illi ħafna nis ħajt il-fu xolom, dawna koll għandhom l-loms, ħajkunem problemi u inti tibda t-prova tilqa għal dan għax l-istatistika tijak ektajdlek, anki ek, fl-opinjoni tana dana jibda jisir tar twis, ġifir inti għandak il-krizi, dak li kun induna kif l affajt marru l-ura dispozizjonijiet ġew introdotti. Meta inti għandek, per eżempju, trid inti tħul ta' 7% u ħajkollok terf ta' 2% inti ħad dak li kuħad iċċarġaħ 9%. U li namlu u li jekk ħajkun jew li nħorġu b'expected loss model. Ġifri għabbażi tal-esperienza li kollok inti fuq dan il-portfolio inti qed tistenna 2% ta' telf. Issa għandek sena tajba li tkun ta' 9%. U daqqa waħda t-telf qed jibda jkun 5-4-3%. Għal inti tgħid mhux aħjar kikut nafu li ħajkonna t-telf u allura minflok id-disa fil-mija nibdew u koll um, il-2 fil-mija. Ġifiri, issa għadin dan 2% mux biss fl-axħar imma it-tul kollu, matul il-lom kolla. U għalek aħna, aħna minna proposti fl-ulju fejt labna kommenti illi jinvolvu ħafna bidliet fis sistema U aħna bħal-istessa għadin niddiskutu kif dana jista jisir imma regolaturi ridu jajnuna 2% bizzejja, 3% ridu jkunu kem ħajkunu. Ġifiri dan ridu naħdmu fejt fejt ma regolaturi. Right, thank you. And the next person on the list is me. Um... Grazie, President, jimporta nerġan insaqsik fuq il-kwestjoni tal-fair value. Għaliex, da minn kajja da jinsema jisu kollox jgħat kontrollat issa jisu kollox tajjeb, probabli xorta ħatibqa tibqa qasam daqxejn diffiċli hawnhekk jekk hux tajjeb li wieħed juża pereżempju l-fair value iżjed sabiex l-investituri jkunu jistgħu jaraw x'inhu l-valur tal-investimenti tiegħu imma mbagħad ir-regolaturi li jkunu daqsxejn iżjed kawti eh, ħajġakjaw bażikament dawn l-istandards tal-accounting. U hemm bżonn kif intqal ukoll li jridu ikun hemm ukoll għanijiet prudential purposes. Ma nistawx forsi nsibu xi tip ta' kompromess, triq tan nofs jinkella jekkux bil-fors fl-aħħar mill-aħħar ħajkonna ngħidu li ċertu affarijiet bil-fors ħajkonna nagħmluhom separatament, ġifri ħajkun hemm ċertu eh, kontijiet li jkunu trasparenti għall-investituri, ma mbagħad bil-fors li tkun hemm parti li tista' tiġi trakjata mill-SPRL sabiex ikun hemm eh, dan l kemm sejjaħ potential treatment li ikun U bekk ħaġa kollu idea ħjar ta' x'qed jiġru ba jiġrix, ma fxek forsi għax sibtu fuq din, imbagħad ħaġa oħra. Intom semmejtu id-derivattivi. Aħna kollha qegħdin naraw ir-regolamenti potenzjali fuq l-OTCs, ma fxek kont konx forsi soluzzjoni għal din il-problema kif Per eżempju, intom ħdimtu fuq il-legitimate hedging permezz tal-corporates. Eh, U jekk dan anke loġ biss eh, spekulazzjoni. Tistaw tgħidilna jekk solvejtu di problema kjoġbok? Iva mela ħribda bl-aħħar mistoqsija li ma solvejna xejna, però għadna qegħdin nistudjaw u din hija xi ħaġa li nittamaw lejn l-aħħar ta' din is-sena bidu tas-sena d-dieħla jiena xi naħorġu xi ħaġa dwar din. Rigward l-aspett eh, potenzjali biex ngħidu hekk. ħaġa li xokjat ħafna lil nies waqt dan iż-żmien ta' kriżi hija l-banek ħafna drabi kienu fil-fatt qegħdin jifirxu il-profitti tagħhom mill-Amerika ta' fuq l-Ewropa, eccetera, kun jagħmluhom jew bil firxja tal-dividends buybacks jew bil-kompens. Ġifieri ftit żammu, ftit żammu, u għalhekk kien impressjoni kbira għaliex ġifieri apparti bis 6000 mistennija għalfejn ma tagħmlux inti fi żminijiet tajjeb charge charge through. U Ġifir inti fi zmini saħżinna ħajkolna il-banek li qegħdin jagħmlu t-telf ridru jidru għadin jamlu jagħmlu profittu dina ma tkunx tajba s-suq. Għalhekk naħseb li l-punt tiegħek u illi aħna nifmux għadin jippruvaw jagħmlu regolaturi u tnejn nistaw fil-fatt nieħdu dak li nixtiequ l-aħjar mezzu li ngħidu li dan minn dan il-profit X, l-ammont X ma jistax jiġi eh, redistribuit. U dana jista' jagħmlu pereżempju fuq il-kapital flessibbli Ġifiri apparti Basel hemm ukoll il-punt li semmejna qabel fuq il-fair value modeling illi in-nies ikun hemm ridistribuzzjoni tal-profitti wkoll. Imbagħad dejjem hemm idħul regolatorju, ġifieri inti tneħħi l-profitti imma bad aħna rridu li dan ammont imur għal lan ta' ridistribuzzjoni jisu dik xi ħaġa li iġġab magħha meta tiġi bżonn sewwa. U għalhekk naħseb li huwa tajjeb li jkollok ukoll tħul regolatorju u mhux biss tħul għall-investiment. Imma b'mod separat minn dak li qegħdin nagħmlu issa. Iva, grazzi ħafna għandi żewġ kellima oħra. U peress li kważi eh, spiċċalna l-ħin forsi l-ewwel nista' nisma' żewġ mistoqsijiet qabel ma terġa' tweġibhom inti. L-ewwel għandna eh, Jeffrey Bloom Mbagħad Geraldo Dimitri eżattament wara. Iva, grazzi Signora President u grazzi wkoll tal tal-qija tagħna kutina mill-ħin tiegħek Sir David, jiena xtaqs inkun naf iktar forsi l-idea tiegħek iktar mill-mistoqsija meta nħarsu lejn l-istandards tal-accounting internazzjonali. Forsi aħna għandna nħarsu lejn il-gvernijiet u nsabhom biex huma jinfurzaw standards tal-accounting standards kif suppost tagħhom jiena minniex accounted ma nistax nitkellem fi samħat ieħor ma ma nafx forsi ir-Renju Unit. Sena wara sena wara sena kellna eh, eh, is ta' tal-servizz pubbliku l-pensjonijiet, elements eh, iż dejjem kienu isom dal preżentawna b'mod isu ma enti, sal nixtieq ngħid u u dak li tajab għal xi ħadd tajjeb għal ħadd ieħor ukoll. Grazie. Eh, nixtieq illi s-Sur David Tweedy jiċċara li punt. Jekk fimt sew, ir-riforma tal- l-accounting principle se jkollha uh, bosta fażijiet fil-klassifikazzjoni u l-valutazzjoni tal-istrumenti finanzjarji, it-telf tal-valur u dak li jsejħu l-operazzjoni ta' kopertura. Issa jiena rrid nkun naf x'se jkun il-koordinament li se jasal f'dan il-kalendarju li se jasal sal-2012 jista' jkun garantit sabiex ma nittrattawx separatament l-aspetti differenti tal-revizjoni tal-standards tal-kontabilità. Anke jekk wieħed iżon f'moħħu li l-applikazzjoni tal-modifiki li se jsiru fl-IS 39 se jkun hekk mhux ser żball volontarji. Għalhekk se jkun hemm perjodu fejn se jkun hemm ir-regoli l-antiki u dawk ġodda. U dan jista' jwassal għal biex joħloq problemi għal dawk l-istituti li għalihom il-valur tal-bilanċ mhux biss huwa indirizzat l su imma wkoll għandu valur legali għad definizzjoni tal-tħul fiskali. Grazzi. Well, thank you. Um... Iva, grazzi. Ħanħu l-oħar mistoqsija l-ewwel għaliex Għamnek vera tawni bieċa mistoqsija taħraq eh, fuq eh, l-accounts tal-gvern. Aħna il nħarsu lej l-ordni kif namlu għaddi, so aħna jkollna skeda partikolari mill apposta l-2012 minħabba l-industrija tal-assigurazzjoni. Aħna dimma għednix xnamlu għak minn iwis, għax inkalla kienet wasal distanzjoni distunzjoni tal-assigurazzjoni. Aħna xtaqna li dawn nkunu nistaw nġbru għamana u koll, aħna lekk bat id-deċidejna 2013 għalli ħafna nis għadin jimbidlu u eh, ma jixtiqux li dan eh, kollom bżon ta' periodu sawa biex nbidlu, ġifiri din dejjem għadin diskuttuha. Hemm ħafna problemi li ġodda li kunu għadin ikun hemm koeżistenza tagħhom. U jista' jkun li ċertu ġurisdizzjonijiet, pereżempju Unjoni Ewropea, tiddeċiedi x'jista' jiġri f'ċertu ċirkustanzi u meta kumpanija tista' jew ma tistax tieħu dawn l-standards, jiġifieri ċertu ġurisdizzjonijiet ħajżommu il pajzi tagħhom milli jieħu dawn l-standards ċertu żmien partikolari. Issa, dana dejjem staq l-Ewropa u għal dan il-komitat li ħekku għat jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar dan is-suġġett, però ovvjament il-problema hija dejjem dik tal-bidla bidla perenni. Rigward il-gvernijiet, bazzikament għandha titħares lejn l-akkons tal-gvern, hemm isu dan il-moviment għaddej madwar id-dinja bħalissa illi qed jipprova jagħmel dan l-accountancy bħalissa wkoll federazzjoni ta' l-accounting illi tagħmel l-standards U hemm argument illi il-qoddim l istandard għandhom ikunu tal-istess ta' gvern u mhux. Issa dwar pensjonijiet taċċetta din hija problema kbira meta fir-Renju Unit aħna daħanna l-accounts fuq il-pensjonijiet dan awrew l-izbilanċ u kien hemm sħiħa imma mbagħad sentej wara kellna eżekuttivi e- e- e- executives li ġew u għalunna issa qegħdin aħna diskutu il-pensjonijiet fil-boardroom tagħna x'femu il-problema fl-aħħar. Għadana, hija problemi li jista' jkollok pereżempju jekk ikollok account ħżiena, pereżempju jekk tħares l Motors fl-Istati Uniti huma kienu jagħtu lill ħaddima tagħhom healthcare minn meta jirtiraw sa kemm imutu. U din ovvjament tiswa ħafna flus. U ma kienu jagħmluha eh, fuq skema pay to go. Ġifieri kien hemm min qed jgħidlu li dawn il-ħaddiema m'għadhom jagħmlu lek xejn dawn irtirati issa. Kienu 32 biljun dollaru Amerikan. Iġifiri, għadin nitkelmu għal kull karozza tal-GM. 15.000 dollaru kienet tmur għal eh, kura tas saħħa tal-nies li kienu tiġa telqu mill-kumpanija. Fil-Ġappun ukoll għandek ammont kbir. Ġifiri, dan huwa l-accounts u ma jurik l-affarijiet kif huma forsi miex affarijiet sbieħ ma qegħdin hemm. Ovvjament, l-affarijiet jiġu jinbidlu l aħna għalhekk qegħdin hemmhekk sabiex ikun nies jistgħu jieħdu deċiżjonijiet ċari. Jekk tipprova inti b'xi mod tara kif tista' tattija di u taħbija dena ma jaħdimx għax l-akkant hemmhekk qegħdin. Oh, thank you very much, Sir David. Grazzi ħafna, Sir David, grazzi ħafna wkoll tal tweġibiet fil-qosor tiegħek li permettunna nżommu fil-ħin tagħna tassija. Jiena ħan aċċetta l-offerta tiegħek li terġa' tiġi magħna hawnhekk jekk f'kumitat jew seminar jew laqgħa tal-koordinaturi naraw kif la fej laħjar aħjar grazzi ħafna. Għanittamaw mela li nġan nittaqgħu dal-waqt. Okay, we, we have to, we, we've lost a few minutes and so... Għanna biss ftit minuti u saba għalna xi kwarta qabel ma jasal u jena għatmana s-sur trixe. Il-punt numru 6 fuq l-agenda tagħna jirrigwarda il-Faċilità Ewropea ta' mikrofinanzjament tal impjiegi u l-inklużjoni soċjali. Ir-rapporter huwa s-sur Olaf Smith u naħseb li lest biex jippreżentanna ir-rapport tiegħu. Grazzi ħafna, Signora President. Dawk illi kienu hawnhekk f'dan il-kumitat qabel jafu illi din mhux l-ewwel darba li qed naħdmu fuq din il-kwistjoni f'dan il-kumitat il-komitat il-kollega tagħna Sur Bexi wkoll għamel rapport fuq il-mikrofinanzjament u kien hemm dokumenti oħrajn u inizjattivi oħra qablu u issa il-Kommissjoni ħarġet bi proposta li jew kol deċiżjoni naħseb li din hija opinjoni għaliex il-lead committee huwa il-Kumitat għall-impjegi u l-affarijiet soċjali. Il-proposta tiegħi hija li għandna naċċettaw din il-proposta u naqblu mal-Kummissjoni vera din għandam nejn tkun kwistjoni delikata imma jekk aħna tassew irridu namlu xi ħaġa f'dan il-qasam irridu namluha malajr u ma nkomplux nistennew. Għalhekk nipproponi illi naċċettaw il-proposta nafu li il-mikrofinanzjament huwa importanti ħafna għal kumpaniji iż-żar u nafu li ħafna mill-kumpaniji Ewropej huma żgħar. Hemm definizzjoni wkoll illi aħna nistgħu naċċettawha fil-fatt aċċettajni għal aħħar darba ġifiri inqas minn 25.000 euro u jimpiegaw inqas minn 10 persuni. U titkun indirizzata għalmenu fil-perspettiva aktar wisa taħal il-persuni illi huma bħalissa qiegħda u jridu jibdew jaħdmu għal rashom. Irridu insibu miżuri li mhumiex burokratiċi biex ninsibu soluzzjoni għal din il-problema. Din hija problema li li IB u li IF qegħdin jiddiskutua ma' istituzzjonijiet finanzjarji differenti madwar l-Unjoni Ewropea dawn l-istituzzjonijiet għandhom jappoġġaw u jagħtu dan is-self fil-pajjiżi differenti, ġifir fil-27 stat membru differenti. Il-għan huwa li il-mikrofinanzjament jista' joħloq impjiegi ġodda u jista' jagħmel dan malajr. Forsi waħda mill-problemi li għanna f'dan il-parlament hija li il-kollegi fil-Komitat tal-Impjegi u Affarijiet Soċjali jridu irridu iktar flus, irridu linja fil-budget ġdida. U minn dak il-ismajt u ma mumiex se jaċċettaw din il-proposta imma jiena kollegi nissuġġerilkom illi jekk irridu namlu xi ħaġa irridu naċċettawha din l-opinjoni hemm 100 miljun euro fi żmien erba snin li se jiġu allokati mill-ġdid minn fondi oħrajn. Dan huwa programm speċjali u jam sejħa il- Progress Microfinance Facility. Jiena qed nagħmel xi emendi imma nappoġġa il-proposti u naqbel magħhom. Et eh, naħseb ftit dwar il-mekkanizmu ta' kontroll sabiex nkunu nistgħu nevitaw il-frodi u l-korruzzjoni xi tip ta' mekkanizmu għal kontroll tar riskju. Għaliex naħseb li rridu noqogħdu attenti meta nkunu qegħdin nużaw il-flus illi ħalsu bħala taxxi iċ-ċittadini Ewropej. Iva, wieħed jista' jiddiskuti jekk għandu x'ikun 100 miljun euro jew 150 miljun euro li f f'27 stat membru differenti. Mm, naħseb li naf li din mhix l-ħaġa ewlenija biex wieħed joħolq impigi ġodda fl-Ewropa, imma ħna nistaw, din hija xi ħaġa li aħna nistgħu nagħmlu u nistgħu nagħmluha mingħajr telf ta' żmien. U għalhekk naħseb illi eh, tkun bluwa minn ħatana jekk ma naċċettawiex illum u ngħidu li mhux wiesa biżejjed iridu perspettiva wiesa iktar. Din żgur li mhix setejn il dawk li għandhom bżonn l-appoġġ tagħna bħalissa fl-Ewropa, fl-Ewropa kollha kemm hi. Ir-responsabilità ewlenija hija tal-istati membri tal-gvernijiet differenti fil-kollegi tagħna fil-istati membri differenti fil-parlamenti ta' dawn l-istati membri ma jiena naħseb illi aħna għandna inkunu pożittivi inna ħafna nitolbu lill kummissjoni biex tagħmel xi ħaġa u eh, f'Marzu ta' din is-sena ħarġet l-aħħar proposta fejn aħna tlabna l-Kummissjoni li tagħmel xi ħaġa. Għalhekk naħseb illi tkun bluwa minn naħa tagħna jekk illum ma naċċettawiex alla volja jista' jkun hemm forsi opinjonijiet differenti. Il-konklużjoni tiegħi hija li bi ftit emendi ftit irqaqat oħra li nistgħu nbidluhom forsi nistgħu naċċettaw il-proposta tal-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Gozes. Signora President, grazzi ħafna, malaj malajr, rrit niskuza li l-kollega tana Rodi Trazkar li huwa shadow rapporter għal grupp tana u uh, biex dak biex najdilkom illi dak illi sejnt għalawnek killum, killum, aħna se nirrapportaw u l-sabiex un bat ikun jista' jagħmel xogħlu. Grazzi. Sur Currents. Grazzi ħafna. Jiena wkoll xtaqt ngħid li jena nappoġġa il-proposta tal-Kommissjoni il e, pajjiżi il-Latvja huwa wieħed minn dawk il-pajjiżi li intlaqat ħażin ħafna mill-kriżi ekonomika jidir li illi um, design fil-mija tal-persuni fil-Latvja jaħdmu f'dawn il-mikro kumpaniji li jiġifieri ħadmu minn qas minn 10 persuni. Il-banek m'għadhomx iselfu flus fil-Latvja. Mhix kwestjoni ta' xtib ta' garanzija għandhom jew huma qegħdin jgħidu illi mhumiex se selfu dan ifisser illi negozji ma jistgħux jerġgħu jqumu fuq saqajhom u għalla volja eh, l-istrumentu eh, tal-budget Ewropew huwa żgħar ħafna jekk aħna nagħtu 100 miljun euro eh, lil dan is-settur huwa sinjal pożittiv ħafna mhux biss għal pajjiż tiegħi imma għall istati membri kollha għaliex il-maġġoranza ta' ċittadini Ewropej jaħdmu f'dawn il-kumpaniji żgħar ħafna. Irrid nisħa li huwa importanti illi naġixxu malajr u li natu l-appoċ tagħna malajr għaliex il-lan ta' dan l-istrument u jidir li li dinja l-opinjoni u koll tal-Komissjoni kif eh, jidir fil-proposta taħħa li il-flus jaslu l-għan l il-kumpaniji zar malar kem jista' jkun. Għanna nappoġġawa bisħiħ sabiex nkunu nisaw nimxu l-qoddim malajr. Grazzi ħafna. Signora Pervanche Beres un Batisur Mendes, grazzi, Signora President. Eh, jiena tajna l-opportunità li jitkellem l shadow rapporteur suppost sajna nixtieq nirrigrazzja li shadow rapporteur għal din il-proposta forsi jekk tippermettu li nista forsi nipprova nitolbu illi jifli iktar il-proposta e kifini bħalissa kif ġiet ippreżentata l-inna fl-modi aħna Eh, tlabna li kunem eh, faċilità ta' mikrofinanzjament kemm il-darba batna messaċ bħal dan u anke l-Komitat tal-Budget propona li kunem pilot project. L-idea ta' dawn il-faċilitajiet tal mikrofinanzjament hija li jkunu ikunem għajnuna addizjonali biex natu daqqatit il-kumpaniji żgħar. U hemmhekk aħna nkunu qegħdin forsi nkomplu natu eh, finanzjament lill kumpaniji żgħar indefinitivament, imma għonek il-mikrofinanzjamenti suppostu ma maħsuba għal raġuni differenti biex nejnu li l-persuni jerġaw jintegraw ruħom fis-suq tax-xogħol u biex Eh, eh, forsi nixprunaw il-kreattività ta' persuni li mhux soltu ikollom dritt għal finanzjament. Forsi din hija xi ħaġa li hija komplementari għal dak li ġie propost fl-modi. Aħna żgur ma rridux niċħdu dan it-tip ta' assistenza anzi inna nitolbu ħalat ta' snin imma hemm differenza bejn li wieħed jaċċetta programm u li jaċċettaħ inkondizzjonalment. Aħna forsi min-naħa tagħna bħala parlament nistgħu nsemmaw leħinna naf li l-affarijiet il-ħin qed jafas imma rrid nisħaq fuq tliet punti. L-ewwel net li l-linja tal-budget li se tidħol fiha din il-faċilità fil-rwol il-ġdid tiegħi il-programm ta' progress hija xi ħaġa li rrid inżomm għajnejja fuqu għaliex aħna rridu niġġieldu kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. U dan huwa wieħed mill-ftit programmi fuq livell Ewropew f'dan il-qasam. U e, qed nara li mhux e, ħafna e, forsi dubji dwar kif jista' jintuża u kif għandu jintuża dan il-finanzjament. Forsi stajna nużaw din il-linja tal-budget tal-programm Progress imma għandu mnejn illi il- il-kumpaniji il żgħar ikollhom jaqsmu bejnietom dawn il-flus għalhekk hemm bżonn ta' fondi addizzjonali iktar minn dak li qed tipproponi l-Kummissjoni u nittama li dan il-Kumitat se jaqbel miegħi meta aħna ninnegozjaw mal-Kummissjoni u l-Kunsill. L-aħħar punt li xtaqt nagħmel għat li huwa importanti illi niġġieldu kontra il-frodi u l-korruzzjoni u li nevitawhom ovvjament jiena naqbel miegħek bisħieħ imma irrit nżid żewġ punti oħra li naħseb huma importanti ħafna. L-ewwel net irrid ikun hemm aċċess għal dan il-mikrofinanzjament. Hemm bżonn illi ikonna idea ġenerali li il-Kommissjoni trid tkun taf kif l-Istati membri qegħdin jagħtu aċċess għal dan il-mikrofinanzjamenti u mbagħad trid tingħata għajnuna lil dawn il-persuni li ħafna drabi jkunu f'sitwazzjoni mwera ħafna meta ehm, jieħdu dawn il-mikrofinanzjamenti jridu jirċivu għajnuna sabiex huma ikunu jistaw Eh, jirrispettaw l-obbligi u d-mirijiet tagħhom aħna rridu li kunem forsi eh, Iva, aħna rridu ndaħlu xċerti kondizjonijiet, naf li tridu timxu l-qoddim u tħaffu, imma il-parlament jista jinnegozja naqri ktar bis-sot mal-Kommissjoni u mal-Konsil. Għandi problema sa tajt il-President għalix għan tlet kellima u għanna tlet minuti. Jekk joġobkom tkellmu fil-qosor għalix inkella mux se jkunem bizzejet ħin biex nisimawkom il-koll. Sur Mendes? Grazie, Sir President, kienu għallu li din il-komitat, hija komitat importanti, jina għatnara li tiġa bdejtu biex naqsunna l-ħin li nitkellmu biex naraw kemm aħna importanti għaż biss ittuna ċansi li nitkellmu nistaqsu l-mistoqsijiet tagħna ma nippruvaw, Sinjor President. Mela, tiġà saqsew ħaġa li għalija lini għabdit li ċertu interess għalfejn hemm dan l-aġla kollha, għalfejn din il-kwistjoni ta' aġla kollha. L-oppożizzjoni għandha linja budgetarja tassew unika mid-dera. Mħiċat nifem, sinjura, beres forsi spiega naqra li l-akil nifsar kaħjar. Mbaddaq li għal sur Olli Schmidt u koll dwar il-sena eh, tal-faqar u l-inklużjoni soċjali. Jidu namlu sforz għaliex dan il-kwistjoni tal-mikrofinanzjament edha propju biex timxi f'din id-direzzjoni u ma tamix sens li aħna jkollna sena apposta fuq din is-suġġett inklużjoni soċjali biex neleminaw il-finanzjament un mbagħad ma nagħmlux ma jkollniex l-għodda ta' għamilt l-almu tiegħi biex nżomm f'minuta. Also coming from a country. Jiena koll niġi minn pajjiż eh, li fejn 88% tal-kumpaniji huma kumpaniji żgħar ħafna jiġifieri huma vulnerabbli ħafna u intlaqtu ħafna minn din il-kriżi. Għandi erba kommenti li xtaqt naqsam ma'kom. Pal Sur Schmidt jena u kol naħseb illi din il-faċilità mikrofinanzjarja Progress għanda s-servi u tinata lil dawk li tilfu il-xol taħħom u dak li għedin situazzjoni prekarja ġifiri hemm ir-riskju li jitilfu il-xol taħħom parti minn dan l-ammont ta' flus għandu jintnefa biex jiġu sviluppati eh, eh, kumpaniji żgħar ta' daqs medju eh, li jeżistu diġà bħalissa hemm boss fil-Flungerija hemm eh, rata ta' interessi ta' 8.5% li hija olja wis u tkun forsi għandu jkun hemm mikrofinanzjamenti bi rata ta' interessi iktar baxxa. Mbagħad fejn aħna fil-fatt ma naqblux, il-proposta trid tuża li IB u jiena nipreferi li il-flus jiġu trattati mill-Banek tal-Iżvilupp eh, nazzjonali għaliex hekk isir il-flus forsi jinfef u b'mod iktar effettiv. Aħna ma nafux se jkunu il regoli tal-implementazzjoni fl-Ungerija eh, kien hemm xi programmi illi ma rnexxewx għaliex ir-regoli tal-implementazzjoni kienu impossibbli u għalhekk irridu noqogħdu attenti biex ma jkunx hemm burokrazija żejda u ma naħolqux regoli impossibbli. Sur Balone, malaj kem jista' jkun. Iva, se nitkellem malajr. Xi ħsibijiet għalli xina xi ftit imħasseb fuq emenda illi għamel il-kollega Tana Smith fejn qed jipprova iwessa da din il-faċilità il, il, il, il faċilità naħseb illi aħna danna se involuħ ma strumenti oħrajn f'pajji li jiġifieri se nxejnuh dan il-konċett tal-mikrofinanzjament. Mbagħad dwar l-istrument istrumenti finanzjarji irridu naraw kif dan, dan ix-xogħol se u l-politika tal-mikrofinanzjament qiegħda tiġi imwettqa minn dawn l-istituzzjonijiet differenti. Mr. Smith, do you want to come back on? Sir Smith, malajr trid twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet u jew il-kummenti. Grazzi. Iva, jiena kont qed nisma' u eh, ktibt ħat nota tal-kommenti kollha li saru, naħseb illi rridu neżaminaw l-emendi kollha u rridu nieħdu pożizzjoni komuni fl-aħħar. Forsi l-iktar ħaġa importanti kienet il-president tal-Komitat tal-Impjegi li trid li l-ammont ta' flus ikun akbar. Naħseb illi dan huwa riskjus imma naraw. Jiena għalhekk ma proponejċ xi ħaġa bħal din. U ma proponejtx laqas li jkun hemm linja budgetarja separata. Naraw, proponu għamlu l-emendi tagħkom u mbagħad nieħdu opinjoni, konna opinjoni komuni. Din wara kollox hija opinjoni, sinjuri, ftakru. Zgur se naslu. Grazzi ħafna. Thank you very much for that. Grazzjak ħafna. Mela, il-deadline għal-emendi se tkun id-data ta' 30 ta' settembru. Mbagħad wieħed kun jiddelibera fis-6 ta' Ottubru dawn l-emendi il-votazzjoni. Ukoll se titniet fis-6 ta' Ottubru sabiex nkunu nistgħu nkomplu ma unaqblu mal-kumitat li, eh, li se jivvota fil-5 ta' Novembru. Issa, ftit minuti waqfa ta' ftit minuti qabel nilqgħu ma' nasru trixxi. Right, can you settle down, please? Please. Ek joġobkom, sibu postkom. Grazzi. Right, thank you, thank you everybody. Ringrazzi għal kulħadd. Huwa verament l-uru pjaċir lija biex nilqa' f'dan il-komitat l ewwel darba eh, eh, matul dan il-mandat il-President tal-Bank ċentrali u għal dan dialogu l-aħħar dialogu unna ta' li kellna kienet fit-30 ta' Marzu l-laqatana dikinar u Mbagħad il-laqa li jmiss se tkun fis-7 ta' Diċembru ġifri issa ilha l-btala għaddejja. Veru li kien hemm ċertu seminars fil-frattemp <clears throat> li parteċipaw fihom xi membri u nafu li xogħol baqa għaddej għandna issa wkoll affarijiet xinqajmu f'dan il-dibattitu. Mela, mal-ewwel nixtieqek, Sur President, biex inti tintroduċi s-suġġett. Grazzi ħafna. Sinjura President, Sinjuri Membri ta' dan il-Kumitat, Jiena napprezza verament din l-okkazjoni li qed ikolli biex nitkellem magħkom u anki matul il-leġislatura l-ġdida. Din hija 22 darba li jiena qed niġi niltaqa' ma' dan il-kumitat. Ġifieri xoltana k-instrumentali biex aħna ħloqna din ir-relazzjoni b'saħħita bejn il-Parlament Ewropew u l-Bank Ċentrali Ewropew. Jiena nispera li din ir-relazzjoni nkomplu nsaħħuha speċjalment fi żminijiet li huma b'mod partikolari eh, diffiċli jiena nixtieq nifoka fuq żewġ affarijiet. L-ewwel net Nixtieq naġġorna konftit fl-affarijiet kif għaddejjin fiż-żona tal-Euro bħalissa. Nixtieq ukoll nagħti daqqatajn miżuri ta' politika monetarja li qed jieħu l-bank u x'effetti għandhom bħalissa nixtieq ukoll niddiskuti suġġett li huwa importanti li hija ovvjament riforma ta' supervizjoni fl-Ewropa, settur finanzjarju u anki il-fatt li noħolqu dan il-board li jeżamina riskju kif tafu huwa suġġett importanti u li ħassibna sow. E, situazzjoni ekonomika marret ftit għall-aħjar għana daħar darba li l-tajna fit-30 ta' marzu din is-sena. L-inflazzjoni u l-pressjoni fuq l-inflazzjoni baqgħu baxxi f'dawn l-aħħar xhur. U L-inflazzjoni marret ukoll fil-żona negattiva peress li il prezzi taż-żejt naqsu sena l-oħra. Fawissu l-inflazzjoni kienet baxxa ġifiri minus punt tnej fil-mija unbat marret għal punt seba fil-mija. Aħna naħsbu li din se taqleb għall-aħjar fil-xhur li ġejjin u tibqa' baxxa ġifiri eh, kif ngħidu aħna f'territorju pożittiv eh, f'dik il-Policy Relevant Horizon dan ifisser ukoll ta' vita ekonomika se tmur għall-aħjar imma pass Eh, eh, bil-mod ħafna nafu li l-indikaturi u l-aspettativi anki fuq medda twal ta' żmien se eh, qegħdin jimxu bl-lanijiet tal-governanza ġifiri li nżommu ir-rati tal-inflazzjoni baxxi ġifiri li ma jaqbżux 2%. Wara din il-free din l-attività ekonomika, meta rajna kif din is-sena, fl-aħħar qed naslu iktar għal ċertu messaġġi ta' stabilizzazzjoni wara li kellna ħafna riżultati negattivi fil- fil-second quarter round tal-2009 se eh, tkun nizlet punt wieħed fil-mija u fi żmien li ġej se jkun hemm irkupru bil-mod, però din l-aspettativa ovvjament dejjem mhux ċerta, se tibqa' f'ċertu nċerta ċertezza l-impatt ta' dawn il-pakketti ta' stimulu makroekonomiċi u anki linji ta' politiċi oħra se jġibu ktar fiduċja u aħna nisperaw li l-domanda minn barra tkun iktar tajba mill-istennija, mill-istennejnija. Il-naħa negattiva hija li s-settur finanzjarju xorta se jkun eh, tiffaċċja situazzjoni diffiċli għax nafu li l-prezzijiet jistgħu jolow pressjoni ta' protezzjonizmu u se jkun hemm ukoll zbilanċi fuq livell dinji dawn il-pressjonijiet fuq il medda sar ta' żmien huma konfermati mill-analiżi monetari tagħna, speċjalment il-flus u anki l-espansjoni tal-kreditu qegħdin jonqsu il-rata ta' tkabbir tal-Monetary Aggregate tlieta naqset bi 2.5% fawissu u din huwa l-iktar ammont baxx minn mindu aħna ke għanna l-euro. Umbat fawissu għal settur privat naslu għal punt 1% dan l-iżvilupp juri il- eh, tnaqqis produzzjoni fil-kummerċ u Ovvjament il-business outlook iġib inqas eh, domanda għal finanzjament. Peress li hemm ċertu rkupru hemm xorta ġifiri qed naraw li hemm ċertu żviluppi żgħar għal dak li huma self għall intrapriża Imma ovvjament ir-rata ta' interessi baxxi naraw narawhom ukoll mill-rati baxxi tal-banek, eh, eh, rati baxi ta' self tal-banek. Dawn ovvjament qed eh, isaħħu il-domanda tal-kredit. F'dan l-isfond kontu il-Kunsill ta' Governanza qed iqis li l-interati tal-interess tal-ICB huma tajbin u xierqa. Aħna implementajna wkoll ħames miżuri non-standard sabiex jappoġġjaw il-rwol tal-banek ġifiri għal dik li l-funding tal-ekonomija tal zona taż-żona euro l ewwel net. Għandna il-rati ta' interess fissi, aħna wkoll espandejna l istata ta' assi li huma eliġibbli bħala kollateral u mbagħad il-kwistjoni kwistjoni tal-maturities, il-raba punt aħna um, tajna likwidità fil-muniti barranin, specialment bid-dollaru Amerikan, u l-ħames punt aħna għanna il-program ta' dak li huwa Direct Covered Bonds Purchase. Ġifri dawn il-finanzi edin jaddu iktar finanzjamentu krettu l eh, kumpanniji l familji u kol sabiex ġifiri eh, biex aħna nejnu l-linji ta' politika. Nishtiq jena l-enfasizza żewġ punti li huma importanti fl-opinjoni tiegħi. L-ewwel net l-intervent qawwi ta' sistema euro fiż-żona euro eh, ma nistawx din tibqa' dejja għal dejjem, aħna introduċejna miżuri li huma eċċezzjonali għax huma ċirkostanzi eċċezzjonali, imma hemm bżonn li dawn inneħħuhom bil-mod il-mod meta nkunu sibna razzjonal u s-situazzjoni tippermetti il-Kunsil ta' Governanza tal-ICB qed qis li huwa prematur li ngħidu li sal-kriżi għaddiet u spiċċat mhuwiex ma għadu ma wasalx iżmin żmien li aħna nbidlu il-miżuri tagħna, imma rridu f'xi ħin jew ieħor nimplementaw ukoll dawn l-exit strategies. Aħna li sibi għandna strateġija li noħorġu minn min dawn il-miżuri u rridu eh, nattwawa meta jasal iż-żmien. Madana kollu din l-istrateġija hija parti mill-istrateġija globali monetarja tagħna. Iġifieri, hekk aħna niddeċidu li non-standard measures se jħolqu riskju għal prezzijiet aħna ovvjament namlu l-unwinding tagħhom li sibi huwa determinat u jaf jiddeċidi skont il-bżonn għandu l-flessibilità tal-operat u anki għanda l-indipendenza istituzzjonali sabiex jimplementa eh, dawn il-miżuri. It-tuni punt li nixtieq nisafu huwa jitratta il-relazzjoni bejn il-likwidità u anki l-istabilità tal-prezzijiet. Għaw min isaqsi jekk dan il-programm ambizjuż tagħna forsi jista' jġib ukoll ċertu inflazzjoni fil-fatur. Ejja nispjega għaliex ma nix għalfejn nibżgħu minn dan biex nibdaw rridu ngħidu li l-likwidità li ovvjament provda li sibi dan ola xorta ma wassalx li kunem iktar aggregates monetarji u dan naraw li il-banek jużaw il-dispozizjoni tal-likwidità biex jikreaw iktar, iktar flus, iktar credits Kif diġa qed, jekk ikun hemm tkabbir tal-monetary aggregates, ġifiri biex ikun hemm iktar likwidità fl-ekonomija, kif diġa qabel għalis qed naraw li dinja l-inqas faxar snin ridu kon ngħidu li l-ICB għandu eh, il-mezzi kollha sabiex ikun jista jirtira l-appoċ ta' likwidità meta, jara li hemm bżonn sabiex ikun hemm ovvjament bilanċ fuq l-istabilità tal-prezzijiet dawn il-miżuri li jumu mhix normali nixtiequ li naqsuhom bil-mod il-mod sa kemm ma niddeċidux li nkompluhom ovvjament. Issa nitkellem ftit fuq supervizjoni eh, dak li la macroprudential fl-Ewropa u r-rwol ukoll anki tal-ISRB. Aħna mill-kriżi finanzjarja rajna li il-swiq finanzjarji u anki l-istituzzjonijiet finanzjarji ovvjament jistaw ikunu f'sitwazzjoni ta' riskju. Bekk il-funzjonament kollha ta' sistema finanzjarja tista' tiltaqa' ħafna problemi minn jipparteċipa fis-swieq l-investituri u anki l-istituzzjonijiet finanzjarji għax ovvjament l-interazzjonijiet fl-swiq finanzjari u anki il-rabta bejn il-credit supply u l-makroekonomi. Anki meta l-istituzzjoni finanzjari ikunu jafu kif jimaneġaw dawn ir-riski xorta hemm riski sistematiċi peress li hemm rabta mill-qrib f'dawn is-sistemi finanzjari żviluppati il-mod ta' kif jaħdmu dawn l-istituzzjonijiet speċjalment dawk li huma importanti sistematiki, dan kollu jista' jkollu impatt fuq istituzzjonijiet finanzjari u s-sistema eh, finanzjara kollha kemm hi. Il-supervizjoni macroprudential trid ukoll tikkonsidra dawn l-affarijiet kollha li jiġu minn barra u jifoka fuq dawn ir-rabtiet mill qrib bejn istituzzjonijiet finanzjari, l-swieq u l-infrastrutturi. Bekk ikun jista' jkontribwixxi għal ġid pubbliku, jiġifieri jkun hemm stabilità finanzjara ta' sistema sabiex wieħed jkun jista' jimmanġa dawn ir-riski se tibqa' priorità speċjalment minħabba kull tmur il-finanzjament dinji jisir iktar sofistikat anki mħabba l-progress teknoloġiku. F'dan l-isfond ikun il-pass il tajjeb li wieħed joħloq board fuq livell Ewropew ta', ta supervizjoni makroprudenzjali dik li qed ninsegu la European Systematic Risk Board. Ovvjament dan irid ikun dan il-board irid jidentifika x'inhuma riski, jara li jkun hemm early warning systems u jara li joħroġ bi rekomandazzjonijiet xierqa nishtiq jena nifasit tal-fat li dawn il-learning warning systems u rekomendazzjonijiet ma jridux ikunu biss klim firħa. Il- dispozizjonijiet jridu jinkludju intervenzjoni immedjata minħabba ġifiri dawn il-deliverables dan il-bord. Il-prinċipju comply or explain se tkun it-triq tajba li ISRB e se jkollu rabta ma l-ICB e u l-membri tal-Kunsil se jkunu tal-ICB se jkunu membri tal-ISRB b'vot u jkun hemm ukoll tliet diretturi tal-Awtorità Supervisori tal- u membru wkoll tal-Kommissjoni jkun hemm membri ta' dan il-Kunsil il u kol ovvjament jagħtu appoġġ eh, analitiku statistiku anki kif konna nafu mill-grupp de la Rosière u li il-Kunsill Ecofin provat mbagħad wara fil-Kunsill Ewropew Ġunju ta' dis-sena dan kollu ġifiri għadda kif qedtilkom diġà li sibi lest li jagħti risorsi l-eksperti sabiex jappoġġja u jgħin li li SRB ovvjament billi jikopera wkoll ma' 27 bank ċentrali differenti. Din dan is-setup il-ġdid istituzzjonali tal-ISRB u anke r-rwol tal-ICB irid ikun ovvjament fuq is-sissien istituzzjonali legali tajbin. Li sibi qed jaħdem f'dan il-proċess leġislattiv sabiex jiġi sabiex ikun imwaqqaf li isrb Kontributa li ECB qed jiffoka fuq il-fatt li fl-Ewropa ikonna l-iktar entità qawwija u effettiva ta' supervizjoni minħabba l-konsekwenzi drammatiċi tal-kriżi li għaddejjin minna aħna ma nistax nippermettu li l-Ewropa ma jkollix għodda u mezzi li tkun tista' tiffaċċja problemi bħal dawn. Ġifiri, li sibi ovvjament eh, tkun tista' tkompli tikkolabora mal-Parlament f'dan ir-rigward u dak li ħerġin dawn l-idejat li ħerġin naf li imbdow hawnhekk flaqat li kellna qabel f'dan il-kumitat. Nixtieq jiena nikkonkludi billi nsemmi kantejn fuq ir-responsabilità, l-accountability, il-fatt li rabta bejn li sibi u li SRB se jkun se tkun waħda tajba ma jfissirx li mhux se jsir reporting f'dan il-kumitat. Reporting se jsir f'żewġ eżerċizzi differenti, accountable exercises differenti, għax skont it-trattat l-artiklu eh, wieħed nsibu li the primary objective shall be to maintain price stability u il-mandat hawnhekk huwa ċar issimu u fuq il finanzjarja trattat jitkellem fuq kontribuzzjoni l-istess l-artiklu 105.5 Eh, nsibu li jisib shall contribute to the stability of the financial system. Umbat fuq l-ESRB, il-proposta leġislativa li intom se tazamenaw nsibu li l-ESRB se jkun responsabli għal fat li kunem supervizjoni tal-macroprudential eh, dan il-sistema finanzjarja fil-komunità sabiex rissi sistematiċi eh, wieħed ikun jaf xejkunu f'din is-sistema finanzjarja. Artiklu numru 3 u speċjalment biex dawn ir-riski jiġu identifikati, jinkunu nafu x'inhuma joħroġ warnings u wkoll jisuġġerixxi azzjoni, rekomandazzjonijiet. Dan kollu ovvjament aħna rridu nagħdu rapportana fuq dan il-kumitat tagħkom. Grazzi ħafna l-attenzjoni u jiena ovvjament hija taw biex nirrispondi l-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi tal-li għamilta ċara li mandak lebda intenzjoni illi tamalgama dawn iż-żewġ rapporti. Aħna grati ħafna għal din konferma. Aħna issa mela ngħadu għall-lista ta' mistoqsijiet fejn ħan nimxu bl-istess regoli illi kellna fil-mandat ta' qabel ġifiri kull mistoqsija, kull persuna għandha minuta u nofs biex tistaqsi l-mistoqsija taħħan bat is-sur Trisha għandu tliet minuti u nofs biex iġeb. Jekk nistgħu nżommu ma' dawn ir-regoli suppost jirnexxilna eh, ngħaddu l-mistoqsijiet kollha. Nibda l-ewwel bil-grupp tal-IPP. Is-Sur Gawzes. Merci, Madame la President. Grazzi, Signora President. Jina kontent li qed nara hawnhekk illum magħna u uh, inti għajimċi punti utli u rilevanti ħafna. Jina kontent u kolla etnara għax ifisser li jina u koll jgħataw fil-parlament. l darba li tkellimna jina għamilt lek mistoqsija xifti impertinenti uh, f'dwar l-inflazzjoni u senerġan tennija għalix uh, jina ossessjonat bl-inflazzjoni pajjiżi li eh, rati li ta' dejn. Inti tajtna xi indikazzjonijiet illi aħna u koll nistaw naħdu konsiderazzjoni imma mux kullħat jaqa eh, taħt il-kappell tal-ECB ċerti pajjiżi bħal per eżempju naħa l-oħra tal-Atlantiku id-dejn eċċessiv jista jittieħed eh, jiġifieri jkun jagħmel jisir jagħmel tajjeb pali għax jiżdiedu l-prezzijiet. Issa bat kieku x'tagħmel li sibi biex iżomm il-prezzijiet stabbli u mistoqsija oħra issa darba dwar il-European At Risk Board. Inti dan huwa appuntu li inti semmejt mod speċifiku u nippruvaw naraw li tħassib tiegħek u tagħna eh, nihdu eh, nindirizzawh. Grazzi ħafna. Jiena wkoll kuntent ħafna li jinti għadek Intu xi mill-kollegi tiegħek. Dawn huma kwistjonijiet importanti ħafna dwar l-ewwel mistoqsija. L-ewwel net kolli ngħid illi dak li qed nara li qed isir fiż-żewġ naħat tal-Atlantiku huwa li Eh, l-opinjonijiet qegħdin jiltaqgħu qegħdin jaqblu illi ma nistawx jekk aħna ma, ma nżommux il-prezzijiet stabli se noħolqu nuqqas ta' stabilità. Meta wieħed iqis ukoll mhuwiex il-ħsieb tal-Federal Reserve milli qed nara jien, u huma bħalna huma konvinti indipendentement mill-mandat li aħna għanna illi noħolqu stabilità tal-prezzijiet fil-kastanom mit-trattat li jitlob dan minna u nwieġeb il-mistoqsija tiegħek li aħna billi ngħidlek illi aħna qegħdin applikaw it-trattat, it-trattat sħiħu xejn ħlif it-trattat. U inti tista' torbot fuqna biex inkunu ankra ta' stabilità u ta' fiduċja u ngħidlek anki ta' fiduċja għaliex ħafna drabi iċ-ċittadini tagħna jgħidulna aħna imħazbin fuq meta ta' żmien medja u twila, naħseb li nistgħu inserħulhom moħħhom. Aħna qegħdin hawnhekk biex nigarantixxu l-istabilità tal-prezzijiet, imma jekk ma nagħmlux dan u jekk dan ma din hija realtà hija ipotezi reali minn żewġ naħat tal-Atlantiku x'jiġri mbagħad jekk aħna ma nagħmlux dan. Is-swieq kollha jintegraw fil-rata ta' interess tas suq fuq medda ta' żmien medja u, u twila 15 30, 50 sena li xċerti gvernijiet iselfu għal 50 sena l-inflazzjoni tal-ġejjieni id-daħlu din l-inflazzjoni fir-rata ta' interess tas suq tagħhom u għalhekk il- id-dejn minflok ma jkun eliminat mill-inflazzjoni kompli jikber u jikber u jikber bħal bużziqa li tkompli tikber u tikber man-man illi eh, dawn il-rati eh, eh, jizdidu kol. Jekk meta jistabilixxu u jiggarantixxu l-istabilità tal-prezzijiet il-Banek Ċentrali qegħdin ħarsu kontra din l-eventwalità. Ħadd nota wkoll tal-kumment tiegħek fuq il-Konsil ta' Systemic Risks, aħna għedin għawnek aħna għedin eh, komplu il-dialogu u diskussjoni li aħna kellna eh, żmien ilu kien il-parlament il li talab l-bank eh, ċentrali biex niltaqaw u nitkelmu u aħna lesti illi nieħdu sem f'dan il konsil ta' Systemic Risk. Grazzi, Sur Gay Mitchell. Grazzi, Sur Presidente, President, grazzi u koll l-President. Il-Bank Ċentrali Ewropew kien tassew ta' minn ħaf ifaħru meta tratta kwistjoni tal-inflazzjoni timmissa għandna l-inflazzjoni tal-assi u li santejn saqsi ksur trixej dwar l-inflazzjoni tal-assi fl-aktar pajjiż li naf jiena l-Irlanda u dak li kien qed jiġri hemmhekk. Il-Bank Ċentrali Ewropew der isu mandu l-ebda seta. Dan jista' jiġri fi kwalunkwe stat membri taħseb illi forsi li sibi issa ta' min ikollu naqra seta u jew inkella Ehm, dena daħlet fil-Harmonized Index ta' prezzi ta' konsumatiri u f'nama diskutiet il-situazzjoni ta' dak li qed isir fil ġizzatura issa hemmhekk u imħazbin dwar dak illi sar sissa sabiex jindirizza din il-kwistjoni fl-Irlanda. Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek u jiena nista' nikkonferma li vera illak ħafna s-saqsini fuq din il-ħaġa għal raġunijiet tajba u koll ħanajdlek għara fuq livell tagħna naħna għadin naraw xem tajjeb u skont il-mandat tal-mandat li għataħna l-330 miljon ruħ u għasta għal kull pajjiż individwali irrid jieħu konsiderazzjoni li aħna qegħdin nippruvaw nottimizzaw il-politika fuq livell ta' kontinent jekk tippermettu li ngħid hekk u għalhekk dak li jidher isom anomaliji jiġu indirizzati b'mezzi nazzjonali, ċoe ir-riforma strutturali, politika fiskali u kwalunkwe ta' kwalunkwe prudential li jista' jkun ta' tieni pilastru tal-qafas regolatorju ta' Basel illi jista' jintuża fuq livell nazzjonali, ġifirina semmejt numru ta' strumenti li jeżistu fuq livell nazzjonali. Fuq il-livell ta' kunsill gov governanti tal-ECB li għandek inti il-gvernaturi kollha tal-pajjiżi li għadin fiż-żona membri, ġifiri tal-Bank Ċentrali ta' kull pajjiż huma qegħdin jipparteċipaw b'mod attiv Jekk li dejja hawnhekk hija illi aħna ma' Nħdux deċizjonijiet bizzejiet illi għadin aħna nipruvaw nwafqu din il buzzija mill-li tikber, aħna konna kritikati ħafna tinsewx fl-2004 fil-bidu tal-2004 propju għaliex ma konniex għadin innaqsu rati. Meta aħna talbuna biex innaqsu rati aħna kellna 2% u talbuna biex ninżlu sa 1% aħna għadna le. Aħna konna kritikati ħafna meta zidna rati f'Diċembru tal-2005. Konna f'livell ta' tnejn aħna u deċidejna li kien hemm bżonn issa li nitilgħu daqsxejn. Fiż-żewġ każijiet aħna konna kritikati minn dawk li kienu qegħdin jaraw biss l-analiżi ekonomika. Però konna aħna wkoll qegħdin naraw x'inhija l-analiżi monetarja, konna qegħdin naraw x'inhija l-evoluzzjoni tal-kreditu u l-evoluzzjoni u permess tal-kreditu l-evoluzzjoni tal-inflazzjoni tal-assi. Ġifieri aħna kellna Fost din il-konstellazzjoni sħiħa ta' Bank Ċentrali, aħna konna dak il-Bank Ċentrali propju minħabba dan il- eh, di sistema li napplikaw aħna, ġifiri dik li ħarsu lejla l-analizi monetarja u dik ekonomika, hija dik li l-iktar li tindirizza xinni tħassib propju eh, fil-qofol ta' kollox. L-Akademija qed taħdem ħafna biex tipprova ssib xinu l-aħjar kunċent bħalissa waqt li qed niskellem jiena naħseb illi huwa qegħdin u lej dak illi probabbli ikun l-aqwa mezz kif aħna nkunu nistgħu ninkorporaw din il prokorpazzjoni ehm, għal fuq żmien twil li għandek inti ngħid li m'hemm lebda kontradizzjoni bejn l-istabilità tal-prezzijiet long term u Il-prevenzjoni fuq meda twila ta' żmien ukoll ta' dinamiżmu eċċessiv fil-aggregates monetari il-komponenti tagħhom u l-kontrapartijiet tagħhom. Grazzi, Jose Manuel. Grazzi, Signor Presidenti, jien għandi xi kommenti pjuttost bażiċi x'nagħmel u għandi mistoqsija koll il-President tal-Bank Ċentrali tassew kontent li qed nerġa' ta' miegħu jien waqt dal-mandat ġdid għal illi zdidat il-fiduċja però il-verità u illi il-kreditu għadu mux qed jasal fil-ekonomija reali u fil-sqarja tiegħu fil-bidu għal li hemm din il nuqqas ta' kreditu u hemm minħabba il raġuni ta' nuqqas ta' determ ta' domanda għal ħabba li naqset id-domanda hemm din il nuqqas ta' kreditu dan naqissu illi mhix l-impressjoni ta' ħafna familji. Ma mill mux għadin jitolbu kħeddu t-sabiċ ma tax banek mux għad t nix inkunna naf jien eżattament jekk fil-fat jikkonfermax li restrizzjonijiet minnaħa tal-dawk li għadin jitolbu l-flus u fil-fat kif għatnajt jien. Imbat, hemm il-kwistjoni wkoll ta' per eżempju persuna li tkun marida u kif aħna nistgħu nejnu eh, biex fil-qoddim u mill-kura mbagħad ikun jista' un fuq saqaħ. Il-gvern għat jissuġġeri jissuġġerixxi li ħafna minn dawn il-miżuri eh, non-standard u li mhumiex ortodossi ħaj ħajsparixxu. Imma dana mhux il-każ għal pereżempju kollaterali addizzjonali li il-banek aċċettaw, imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni tal- ta' kalendarju din ilna niddiskutu għal ħafna xhur. U naħseb li periodu ta' sitt xhur huwa twil ħafna intom ħa tirtiraw dan it-tip ta' miżuri jew ħajkunu ta' natura permanenti. U mbagħad l-aħħar punt, t-tirat punt tiegħi huwa dwar ir-riskju sistemiku. E, li sibiħa jagħmel rakkomandazzjonijiet u twissijiet imma kif ħana ċertaw għana li dawn il-rekomendazzjonijiet fil-fat ħajkunu segwiti mill-pajizi ħajkunu pubbliċi, ħajkun hemm lista ta' sanzjonijiet jon kalla isu kooperazzjoni eh, limitata x'l-esperjenza fuq smoħra ma tantx pozittiva, grazie signor President u tal għal darbohra l-President. Thank, thank you very much indeed. Grazzi ħafna l-mistoqsijiet tiegħek. Dawn huma mistoqsijiet importanti ħafna. Rigward id-distribuzzjoni tal-kreditu huwa ċar illi raġuni prinċipali għalfejn aħna qegħdin naraw dawn iċ-ċifri riċenti, ċoħe li l-kreditu qiegħed bażikament wieqaf, dana huwa minħabba li l-ekonomija reali tnaqset sostanzjalment kif qed inti wkoll. U għalhekk id-domanda fil-fatt hija ħafna inqas dinamika milli kienet qabel. Aħna qegħdin nippruvaw nifhmu flimkien ma' kummissjoni kolli ngħid dak li kien qed jiġri fil-qasam tal- l-intrapriżi żgħar ta' daqs medju. U kien hemm riżultati wkoll li ġew ippubblikati 77% tad-domanda għal kreditu fil-fatt kella eh, rispons eh, fil-mija għalu le, dawn il-figuri għadin juri l-sistema tal-kreditu għadda taħdem u sfortunatament pero ma nistawx inqablu ma xiġri kieku fi żmien normali, imma middera ir-regola tal-banek fil-ekonomija tas-suq hija kultant dawn jgħidu le u 12% tal-le huma ikolli ngħid ħaġa normalissima, attitudni normali, 77% għalu iva fil-fatt. U dana u koll nittama li f'ċirkustanzi normali kunu normali, dejjem sakemm jidri l-om li huwa xira. Iva, hija domanda hija il-raġuni il prinċipali għal dan in-nuqqas ta' fiduċa li qegħdin naraw. Dwar il-miżuri non-standard kif semmejt, aħna għanna ħames tipi ta' miżuri non-standard. Aħna tinsewx konna l-ewwel fost floss il-Banek Ċentrali illi bdejna naraw lejn inħarsu lejn il-medium term ta' sitxur sena u bdejna u koll nikbru b'mod attiv, inkabru b'mod attiv ħafna l-kollateral, l eligibilta l-kollateral u ikolli najt li f'dan ir-rigward aħna konna wkoll tal-ewwel illi ikolna diagnosi ta' situazzjoni. U Sa minn Awwissu tal-2007 aħna konna diġà għedna li dinja situazzjoni serja ħafna. Sfortunatament, id-dijanjosi tagħna ġiet ipprovata korretta. Aħna qegħdu nagħmlu dak kollox li huwa neċessarju kif fatt biex naċċertaw illi ma nipperikolawx l-istabilità ta' prezzijiet. Li mhix biss lan primarju ta' ċittadini ta' L-Ewropa mew koll hija kondizzjoni neċessarja sabiex l-irkupru jkun sostenibli. L-inflazzjoni tal-futur huma inkorporati fir-rati ta' interess tal-lum u għalhekk jekk aħna nixtiequ li ikollna irkupru tajjeb aħna jdu nkunu kredibli wkoll fl-iżviluppi tagħna aħna nagħmlu dak kollu li huwa neċessarju sabiex naċċertaw illi nkunu nistgħu nilħu l-miri tagħna tal-stabilità ta' prezzijiet rigward l-iskeda ma naħsibx li l-lum huwa l-moment. Tistgħu biss aħna nistaw biss nseħħulkom raskom li aħna ħajn nagħmlu dak li għandna nagħmlu meta jasal il-moment. Rigward ir-riskju sistemiku naqbel miegħek perfettament il- xol tal-ISRB huwa li identifika risk, identifika riskju, jagħmel jagħmel twissija bikrija u mbagħad jara xista jiġri, ma musa jiddeċidi flok l-autoritajiet u dana jgħamil il-segwitu għalak importanti ħafna kif għattajja inti u koll. Grazie ħafna. Sur Sanchez Bizzardo. Grazzi, President, jina u koll. Nishtiq nir-ingrazzja li President Trichet għalli jinsab maħna unna kellum u najt illi il relazzjoni bej il-Bank Ċentrali Ewropew u il-Parlament Ewropew ħatkun ħajkun qawwija ħafna. Jien għandi żewġ punti x'namel. L-ewwel wieħed għandu x'taqsam mal-SMEs u t-tieni waħda mal-makro supervizjoni. Il-kriżi finanzjarja l-iktar parti gravi issa għaddiet issa. Però il-kriżi kollha kemm hija ovvjament hemm bżonn li nerġgħu nindirizzaw l-izbilanċi globali, nerġaw konna l impiegi eccetera. U jidher l-kupru mhux ma jista ma jeżisti jista kemm il-kreditu jerġa' jiġi għal dak li kien. Dal-aħħar il-Bank ċentrali u l-informazzjoni ħareġ rapport fuq l smi zem ħafna kumpanijiet ta' dan it-tip li jiddependu mill-finanzazzjoni tagħhom mill-banek huma affettwati ħafna u il-neċessitajiet tagħhom dejjem qegħdin jikbru u mhumiex indirizzati propju hemm ċertu deterjazzjoni anke fil-finanzazzjoni minnaħa tal-banek. Meta taħseb li tista' normali din is-sitwazzjoni u kif tivvalutanti din is-sitwazzjoni? Imbagħad it-tieni punti għandu x'jaqsam mal-makro supervizjoni minħabba kriżi finanzjarji. Hemm bżonn ta' supervizjoni li tmur lil mill-istituzzjonijiet li jkollha karattru sistemiku. Il-Bank Ċentrali jidher li għandu opinjoni waqt iġi konsultat fuq dan il-proċess, għalek għalhekk interessati ħafna ħalli nkunu nafu jekk dan il-Konsil dal-Kumitat Ewropew tal-Risku Sistemiku il-setat il ħajjina tawlhom huma bizzejed biex ikunu jistgħu ma jagħmlu x-xogħol li aħna nixtiequhom jagħmlu għax kien hemm ċertu dubji qabel li dal-komitat forsi ma jkollux setat bizzejet, taħseb li jkun bizzejet jew forsi hemm bżonn imorru ktar li lim biex inkunu ċertu li dan il-komitat ikun tassew effettiv u biex naċċertaw ukoll li ma jkunx hemm riski fuq livell Ewropew u li jkun hemm struttura speċifika f'dan il-board biex naċċertaw dawn l-affarijiet. Thank you. Grazie ħafna. Fuq l-ewwel mistoqsija tiegħek jiena nikkonferma li fl-analiżi tagħna Samin tieni kwarta din is-sena aħna tniex issa fl-iktar parti serja tal-kriżi li kellna m'għadniex qisna qegħdin fil-free fall issa. Meta kellna nippruvaw aħna nkampaw fuq livell li ħoloq drama f'kull settur. Aħna ġifiri issa madniex f'dak l-ar parti tal-krizi. Imma kif tafu il-ħaddima tagħna derilhom illi proġezzjonijiet ridna nħassu li jom noħorġu kam medja kam għadin is-sena u kam id-dieħla, pero fil-każijiet kollha jibqa' l-fatt illi Dis-sena tu negattiv ħafna volja wa punt 5% jektar mill-li konna bassarna u anki għas-sena d-dieħla ġifiri mm, xorta naqrib ħafna zero. It-triq miex faċli. Irridu nkunu prudenti, irridu nkunu kawti ħafna, ma nistawx norbtu jdejna mm, u ma namlu xej, ġifiri f'kwalunkwe rigward hemm bżonn nerġa' noħolqu l-impjiegi u għalhekk aħna għadin insegwu dak li qed jiġri anke fin-negozju. Aħna ffokajna il-miżuri mhux konvenzjonali tagħna kollha fuq il-banek għax dalilna li l-SMEs mod partikolari għandhom aċċess għal flus mis-swieq biss m'għandhomx aċċess swiq swieq u għalhekk importanti ħafna li aħna nifokaw fuq dan il-finanzjament mill-banek Hemm differenza minn naħa l-oħra tal-Atlantiku ġifiri mal-Amerika, ma dinna nistgħu nispjegaw anke nħabba situazzjoni partikolari tagħna u l-importanza li nagħtu lil SMEs. Allura ħna qegħdin ngħidu lil banek dak kollu li qegħdin nagħmlu għalikom, ġifi dak kollu li semmejtilkom tiġà il-miżuri mhux konvenzjonali, il-livelli tal-rati tal-interessi li għandna bħalissa dan kollu qed isir mhux għalikom imma għall-ekonomija reali sabiex intom tipparteċipaw b'mod attiv kemm jista' jkun fil-irkupru illi aħna l-koll qegħdin nippruvaw nilħu. Eh, ġifiri f'numru ta' każijiet aħna qed ikonna ngħidu lill banek illi jekk intom għandkom bżonn ta' aktar kapital, allura sfruttaw daqsxejn dak illi warrab il-gvern bħala kapital ġdid. Bħala jiena qed li qed nitkellem qegħdin Nasbu li 55% tal-kapitali l-gvernijiet tal-lokawa l-alternativa ta' rikapitalizzazzjoni ntużaw, imma 45% fil-fatta dan il-kapital ma ntużawx, ġifir danna ta' impossibilta jikbar miftuħa. Pero, madana kollu, messaċ tana l-banek u għacċar, għamlu xolkom. Rigward il-bord ta' riskju sistemiku naqbel il-kommentija fuq il-fat li huwa estremament importanti li il-follow-up ikun organizzat b'mod tajjeb. Il-kunċett illi għanna f'dal istadju u illi fejn aħna jkollna pożizzjoni morali qawwija ma jkunx hemm sostituzzjoni għal responsabiltajiet oħrajn dan huwa l-kunċett. Jina dejjem qed li jiena u l-kollegi tiegħi lest nipparteċipaw b'mod attiv. Dina mhix l-ECB, l-ECB huwa qed jagħti b'mod attiv ħafna dak kollu li semmejt fil-kumment introduttorju tiegħek qed jikkontribjuxxi wkoll għal suċċess u ta' risk u ġifiri xoħlu jidħol ħafna u għandu xaqsam ħafna mal risk board ma sewa grazzi għadin ndaqaw daqxaj l-ura forsi rridu kunu daqxaj iktar organizzati. Grazzi ħafna, Sur President. dem pjaċiri li nerġaw niltaqgħu miegħek. Mistoqsija tiegħi hija din. Naħseb illi uh, il-Bank Ċentrali Ewropew għamel biċċa xogħol tajba meta permetta l banek jiffinanzjaw lilhom infushom mod partikolari meta uh, falliet il-sistema ta' self bejn il-banek wara li fallew Lehman Brothers imma dan ma tantx għamel ġit li għal il-kumpaniji u anqas il konsumaturi għadna li kien hemm żieda fil-kreditu ta' 0.1 fil-mija fawissu u kif qal is-sur Sanchez preseda dan jide li hemm diffikultajiet mela dan il-flus kollha li tajnom li tajna lil banek xamlu bijom għal xiex għal xiex użawhom xamlu ħolqu l-treasury bonds mhux suppost li wieħed jifinanzja l-gvernijiet imma naħseb mod indirett Aħna ekka għamilna hekk ġara għalhekk jider li aħna qegħdin ngħinu lil banek biex jgħalaw il-flus b'mod faċli. Eh, Dal-flus intużaw forsi biex il-banek ikunu jispekolaw fejn qed isir ħafna spekolazzjoni Għalhekk mela l-mistoqsija tiegħi din. Il-Bank Ċentrali Ewropew m'għandux forsi jorbot il-finanzi illi jagħti ma' ċerti kondizjonijiet, b'mod partikolari meta jsellef fit-tul? Grazzi. Grazzi ħafna l-mistoqsija tiegħek. Jiena ngħid li il-messaġġ tagħna lil banek dejjem kien dak li għadni kif għattilkom jiġifieri aħna maħniex qegħdin namlu li qed namlu kemm fil-qasam tal-politika monetarja kif ukoll fil dak li rigwarda miżuri mhux konvenzjonali biex noġbukom imma biex ngħinukom tiffinanzjaw l-ekonomija għalhekk biss. Meta 77% eh, jagħtu tweġiba eh, pożittiva jiena ma nistax ngħid illi l-affarijiet huma negattivi daqskemm qed tajt int. Imma irridu nkunu ċari ħafna fil-messaġġ li aħna nibatu. Dan huwa l-messaġġ tal-Banek Ċentrali li aħna qegħdin namlu ħafna fil-fat fil-kas tal-ECB, jina il-president għawnek tal-ECB, imma hemm il-Banek ċentrali kollha fis-27 stat membru li qegħdin jagħmlu ħafna. U anki il-gvernijiet iddeċidew li kien hemm bżonn bil-fors kien hemm bżonn illi nagħmluh dan. Aħna għadna hemm problema ta' likwidità sistemika u serja u <coughs> irridu nagħmlu xi ħaġa għalhekk minn dik il-perspettiva l-alternativi ta' rikapitalizzazzjoni, l-alternativi għal l-impaired assets huma eh, opzjonijiet li offrew il-gvernijiet. Waħna maħniex qegħdin nagħmlu dan biex noġbu lil banek għalhekk meta wieħed iqis x'sar, il-messaġġ tagħna irrid jissaħħaħ jiġif aħna bħalissa qegħdin f'ekonomija tas-suq u għalhekk tkun ħmerija jekk aħna niddeċiedu li nissostitwixxu eh, l-banek għaliex f'ekonomija tassu irridu nieħdu deċiżjonijiet deċentralizzati inkella eh, ma jkunu għalxejn imma aħna irridu naħdman kif fuq livell romali natu sens ta' responsabilta lil kulħadd. Fuq dan jiena naqbel, grazzi. Sur President, Jiena naqbel illi hemm indikazzjonijiet li s-sitwazzjoni qiegħda titjieb u bħala Demokratiku Liberali minn ġermanja irrid najt li raġuni għall-ottimizmu tiegħi huwa propju riżultati tal-elezzjoni li saret fil-Ġermanja. Naħseb illi nistgħu nħarsu lejn il-ġejjieni doza ta' ottimizmu. Lord Turner ta' l-FSA għamel xi proposti mhux taqstant konvenzjonali dwar kif aħna nistgħu nsaħħu s-sistema finanzjarja huwa suġġerixxa li għandu jkun hemm uh, leverage ratio u co-deposit ratio li jkun minimu Issa jekk dan il-komitat għal riskju jew taħseb illi ikun u dan il-bod li jrid iqis proposti ta' dan it-tip jew inkella din ir responsabilità se taqa' fuq il-supervizuri u fuq is-supervizuri biss. U intom se tiddeċidu biss jekk e jeżistux riski sistemiċi jew le. Mbagħad ma tkunx idea tajba illi noħolqu xi tip ta' uh, reġistru ta' kreditu internazzjonali. sabiex wieħed ikollu mod faċli eh, ta' uh, riskji hemm u fejn qegħdin għaliex bħalissa huwa diffiċli li wieħed jifhem xi ħaġa dwar dawn ir-riski. Palma taf int iktar minn ħaddieħor din l-istituzzjoni li nirrappreżenta jien Eda taħdem fuq dan u ovvjament għal ġid ta' ċittadini Ewropej kollha u jkolli ngħid li u importanti li aħna naraw li dan il-Bord Ewropea Riskju Sistemiku li jisib postu bejn il-kooperazzjoni internazzjonali li ħafna mill-konċetti għas supervizjoni fil-qasam tal-assigurazzjoni tal-banek ta' swieq mod ġenerali huma imfassla fuq livell dinji u rrit ngħid ukoll illi jiena kontent ħafna li l-oversight body tal-Kumitat ta' Basel bejn il-laqa li saret f'Londra u l-laqa ta' Pittsburgh mbagħad irnexxielhom jaslu għal konsensus dwar kif jista' jsir progress fil-qassam ta' supervizjoni bankarja fuq livell dinji ma l-partijiet kollha involuti, inkludi, inklużi il-pajjiżi l-ekonomija emerġenti. U rajt li anki f'Pittsburgh kien hemm appoġġ għal supervizjoni aħjar. U naħseb illi eh, anki fil-risk il-risk bod se naraw x'inhu ta' natura makroprudenzjali u x'inhuma il-messaġġi ma' il messaġġi li nistaw nibatu sabiex intejbu il-mizuri makroprudenziali un isu u koll il-responsabilta tal- eh, l-autoritajiet mikroprudenziali dan se jkunu involuti u koll għalix bħalma tafu eh, il-forma il hija li tlet kapijiet ta' tlet awtoritajiet fl-Ewropa. Imma ma naħsibx li huwa possibbli li min qabel najdu x'se nagħmlu, imma m'għandna neskludu xejn minn issa, imma dejjem irridu nagħmlu dak illi għandna nagħmlu fis-sens dak li hu mistenni minna. Jekk hemm bżonn illi nagħmlu twissijiet bikrija u li nagħmlu rakkomandazzjonijiet illi jistgħu jkunu ta' tip illi eh, qed jiġi suġġerit kif għadu kif suġġerixxa Sur Turner ukoll. Jiena Eh, mis qed nagħti opinjoni fuq eħda waħda minn dawn is-suġġerimenti. Issa dwar il-leverage ratio huwa parti mill-konsensus dinji li kulħadd iqis li rridu naħsbu iktar dwar dan iva mill-rekwiżiti ta' Basel 2 għal rekwiżit kapitali bbażat eh, u hemm ir-riski wkoll. Imma l-idea li wieħed jaħdem fuq leverage ratio imma dan irid ikun ibbażat fuq il fuq waiting. Imma f'ċerti każijiet dan il-leverage ratio jista' jkun utli. Din hija id-direzzjoni li aħna mixin fiha u mal-affarijiet li aħna rridu naħdmu fuqhom. U aħna se nkomplu naħdmu bisħieħ fuq dan is-sur Epping jekk jogħġbu. Grazzi ħafna. Sur President. Soltu aħna niprofaw insolvu il-krizi li nkunu fija u bħalissa din isna donna nipreparaw għal-krizi li jmiss għalek u importanti illi konna sistema supervizorja li taħdem kif imiss dwar il-borda riskju sistemiku għandi mistoqsija rrit nkun naf kemm se jkun kbir dan il bord kemm se jkun fih membri u kif se tiddeċiedu jekk ikunx jeżisti riskju sistemiku jekk wieħed ħares lejn il-każ tal-Istati Uniti kien hemm inqal li il-bank ta', ta self fuq il-proprjetà wassalat riskju sistemiku imma kien hemm inqal li dan ir-riskju ma kienx jeżisti. U tin net din l-awtorità x'setat se jkollha meta jkun hemm sitwazzjonijiet ta' emerġenza X'et tkun, se jkunu l-kompetenzi tagħha mill-pajjiżi li għandhom l-euro ħrajn le, jien ngħidu li jkun hemm problema fir-Renju Unit pereżempju. L-awtorità hemmhekk se tgħid lill-Bank tal-Ingilterra inti eh, m'intix qed tagħmel sew, inti għandek tagħmel dak li ngħidulek aħna. Sentenza fil-proposta li nixtieq naqralkom għax hawnhekk hawn miktub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 maħniex dak li ktibna dak li għadha kif rajt int. Aħna għadna illi aħna konna lesti li nieħdu sema tif f'bord jew f'korp illi fl-Ewropa jkun meqjus bħala korp xira u adattat biex jiġġielet kontra dan ir-riski sistemiku. Jekk jogħġbok, eh, issaqsix mistoqsijiet li li jiena ma nistax inweġġi inweġġeb għalihom biex inkun ċar kemm jista' jkun. Dak li nifhem jien huwa dan l-ewwel nett li ikollok il-gvernaturi tal-27 bank ċentrali. Ġifiri din hija istituzzjoni ta' 27. Dan huwa il-konċett tal-Bank ċentrali tal-Banek ċentrali Ewropej. Ġifiri hemm uh, board ta' 27 rappresentant tal-Banek ċentrali. Unbat il-President u l-Viċ-President tal-Bank ċentrali Ewropew, unbat ikun hemm ukoll it-tlet kapijiet tal- eh, tal-autoritajiet prinċipali li se jiddiskutu bħala board ta' nisorrif li jedin jaraw kif se jgarantixxu il-sostenibilità tal-finanzi Ewropej fuq meta ta' żmien medja u twila dawn in-nies għandhom għarfien u l-kapaċità li jkollhom viżjoni fuq meta ta' żmien medja u twila u mbagħad ukoll joħorġu jekk ikun hemm bżonn dawn it-twissijiet bikrija. Imma dan mhux se jieħdu post l-awtoritajiet li jeżistu issa dawn se jirrapportaw lilkom, jiddeċidu iva jew le jekk għandhom xjamlu rakkomandazzjonijiet tagħhom pubbliċi. U aħna nistennew u nipretendu li s-segwitu jippermetti li dawk ir-rakkomandazzjonijiet taqlin li jagħmlu jiġu maqluba fazzjoni imma dan il-korp mhux se jieħu post eh, ta' dawk li jridu jieħdu fil fatt fl aħħar mill aħħar id-deċiżjonijiet. Jiena kontent ħafna li eh, inti inaqat magħna Sur Trixe. Jiena għandi mistoqsija li għanta x'taqsam mal-miżuri eċċezzjonali tal-Bank Ċentrali Ewropew. Intom ħattu sigurtajiet illi fi żminijiet normali wieħed ikollu dubji serji dwarhom. Jiena rajt eh, il-rapportakom għall-2008 u rrit nkun naf xi proporzjon hemm ta' dawn il-non-market asset securities għall-2009 bħala proporzjon mis-sigurtajiet kollha illi intom eh, ħattu uh, mill-banek privati. Nistaqsi wkoll x'konsegwenzi jkun hemm għall-banek fl-opinjoni tiegħek? jekk iridu jieħdu lura dawn il garanzi dawn is-sigurtajiet meta dawn il-miżuri eċċezzjonali jiskadu jina nishtiq nkun nafx taħseb int u x'impatt se jkollu fuq l-istabilità ta' dawn il-banek meta dawn is-sigurtajiet iridu jintraddu lura. U fl-aħħar net, meta wieħed iqis l-ammont kbar ta' dawn is-sigurtajiet, x'jiġri jekk parti sinifikanti ta' dan ir-riskju kellha fil-fatt seħ għaliex mill qed nara jien dan imur ħafna lil-lin minn dak li huwa il-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew. L-ewwel nett irrid intenni dak li diġà qatt. Jiġifieri li anki qabel ma beda l-inkwiet jiġifieri qabel id-disa ta' wissu 2007 aħna konna għedin naċċettaw private papers u mhux kif kien il-każ f'ħafna banek ċentrali oħrajn u aħna konna għedin naċċettaw asset-backed securities bħala garanzija fejn oħrajn ma kinux qed jagħmlu dan. Aħna mhux biss konna qed naċċettaw asset back securities imma loans ukoll. Koħna konna f'sitwazzjoni fejn kellna collateral framework li kien ħafna iktar miftuħ. Issa, wessajniħ fil-miżuri mhux konvenzjonali imma jkolli ngħid li meta qabbel mal-punt puntat tluq tagħna ma wessajniħ wisq. U għalhekk għal raġunijiet ovvji minħabba l-inkwiet l-inqala u minħabba il-kriżi eh, eh, li li għaddejja minn settembru tas sena li għaddiet, kienem il-xewqa tal-banek illi jiprezentawna dan it-tip ta' private papers minn eh, it-tip ta' public papers illi kien qed jippreżentaw qabel. Inti għandek raġun u naqbel li meta jibdew jiskadu dawn il-miżuri mhux konvenzjonali, se jkollna wkoll inbidlu l-imġiba tal-banek dan huwa veru għal dan l-element partikolari li semmejt int veru kol għal possibilità li l-lum għandhom biex ikunu finanzjati għal sena fil-bidu tal-krizi l-steady state tagħna permanenti kien ta' tliet xhur, mhux sitt xhur u mhux sena. Dan għal darbohra huwa parti mill-kunċett mil ta' exit measures. Illum mhux iż-żmien illi nagħlquhom dawn il-miżuri, imma meta jasal iż-żmien il-punti li qed tqajjem inti jridu niffaċċawhom u nara x'se nagħmlu dwarhom. Aħna qegħdin nippubblikaw il-ċifri kollha tagħna għalhekk mhux se noqgħod indejjaqkom b'ħafna ċifri u ammonti. Imma nista' ngħidilkom illi l mistoqsija li għamilt hija rilevanti għall-aħħar. Ja, äh, Grazzi ħafna. Għal darbohra niġu lura għal Lord Turner issemma aktar kmini u għamel stqarrija pubblika li tixħed dawl ieħor dawl ġdid fuq il-kawża il, tal kriżi finanzjarja, I-kritika bizħiħ eh, il-fat il li Londra hija uh, post fejn isiru ħafna transazzjonijiet finanzjarji u, u għal illi il-settur finanzjarju kollu kien eh, forsi kabbar wis u, u bla bżon. Jina nishtiq nkun naf x'taħseb inti dwar dan sur President tal-Bank Ċentrali Ewropew taħseb li hu possibbli illi s-settur finanzjarju ikollu forsi daqs iktar realistiku u iktar normali u tara li hemm forsi xi possibilità li aħna nagħmlu dan permezz ta' leġislazzjoni Ewropea primarja li imbidlu xi ħaġa essenzjali. Is-sur uh, eh, Tene huwa favur Tobin Tax Din hija mod kif wieħed jista' jiżbor xi ftit id-daqs eh, tal-swieq finanzjarji rridu nkunu nafu jekk dan hux possibbli taħt il-liġi primarja Ewropea. Issa lura għal laqa tal-G20 li saret f'Londra f'April din is-sena, il-Viċi Prim Ministru Ċiniż għamel proposta li il-dollaru jiġi sostituit mhux bl-euro kif issuġġerixxew xi wħud, imma billi nużaw ċertu drawing rights fid-dollaru jew bl-euro eh, sabiex ma nevitaw li tinqala kriżi oħra fil-ġejjien. taħseb inti dwar dan? Inti għamilt ta' mistoqsijiet importanti ħafna. Ngħidlek l-ewwel illi kif nifhem jien dak li ġara huwa li Aħna rajna kemm kem fraġli il-finanzjament dinji u għalhekk il-fragilità ta' finanzjamenti fuq livell Ewropew, fl-Unjoni Ewropea, l-entitajiet kollha li flimkien jiffurmaw l-ekonomija dinjija. Din hija xi ħaġa illi ma tistax tkompli ma nistawx naċċettaw illi aħna inkomplu nejxu u naħdmu f'dinja illi ma tistax ma ndebda l-uħ kontra il-krizi u riski li tiffaċċa. Bħal marda, marda kera, tit tuża ħafna mediċini differenti biex tfejjaqa u jiena naħseb illi ikun zbal kbir illi najdu kien part, kienet parti waħda partikolari eh, tal-finanzjamenti globali waħlu fija. Għalix nistaw najdu nippontaw sebajna lejn il-banek tal-investiment, lejn il-rating agencies, etc. Aħna ikunu qed inwaħlu f'xaħat u mhux f'xaħat tiħor. Kollox irid jinbidel, kollox irid jitranġa. U jiena kontent ħafna bil-mod kif aħna mixin il-qoddim għaliex issa ftemna fuq il-metodoloġija fuq livell dinji, anki fuq livell ta' l-ekonomija emerġenti. U flimkien iddeċidejna illi nippruvaw nieħdu ssib ta' kollox u jiena ma nqis li ebda parti minn din ir-realtà ma tridx tittejjeb b'mod sostanzjali għaliex il-fragilità kienet propju tas sistema kollha kemm hi. Fir rigward ta' Tobin Tax, jina ma naqbilx. Almenu jekk it-taxxa marufa bħala Tobin Tax ma rridx noqgħod eh, ngħid iktar dwar dan, imma jiena ma naqbilx magħha Tobin Tax. Issa dwar id-dollaru. Jiena ngħid illi fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha bħalissa huwa importanti ħafna. Li fil- fil-qafas fuq il-livell ta' finanzjamenti globali, ekonomija globali li konna dollaru b'saħħtu. kif edin jajdu li ju b'saħħtu d-dollaru l-autoritajiet tal-Istati Uniti. Anki l-President Amerikan qed jgħid illi dollaru qawwi huwa fl-interess ta' l-Istati Uniti u jiena nemmen illi dan huwa minnu u li dak li qed jgħidu dwar kemmu b'saħħtu d-dollaru huwa importanti, huwa importanti. Grazzi. Grazzi. Signora President, jiena in 35 sena naħdem fis servizzi finanzjarji fosma differenti u jiena nara dil-situazzjoni minn perspettiva differenti. Ħafna politiċi ma tantx jifmu f'dawn l-affarijiet. U jiena najt illi kulħadd jitkellem dwar meta eh, bdiet din il-kriżi, meta fallew Lehman Brothers. U jiena ngħid rrid ikun nafx taħseb int illi dawn l-affarijiet bdew minħabba il-politiċi Amerikani illi daħlu eh, l-Investment Act li semmija wkoll ħadd ma jgħid xejn dwar il-fatt li din kienet parti mill-inġinerija eh, politika tal-art tip illi Eh, intużaw il-bankija għalija li jagħmlu liħ minna, eh, u intużaw il-flus ta' ċittadini mill-politiċi li għamlu l-iżbal, ir-regolaturi għamlu l izbal li ħadd ma qal xejn l-FSA f'Londra taw zidu eh, l-pagi tagħhom b'10 u u dan wara illi għamlu froma sħiħa Issa, mannix allura inħarsu lejn per eżempju l australia u l-Kanada li ma kellhomx dawn il-problema. Għaliex għax għandhom tip ta' regolazzjoni li huwa differenti. U naħseb illi għaw rrit ikun hemm xi ħadd li jitkellem għandhom ta' ċittadin li ħalla settaxxi li jista' qed tibgħat il-konsegwenzi tal-iżbalji li saru. Iva, jiena diġaħat illi il- eh, finanzi globali u m'għandniex nippuntaw sebajna l-lebda parti minn min dan din, din il-ħaġa il sħiħa li kienet fra, fraġli li writ nuqqas ta', ta, ta saħħa li writ vulnera, vulnerabilità eċċessiva. Dan kollu jrid jinbidel najt illi Iva, meta aħna ikun qegħdin nippruvaw naraw xirridu nagħmlu, u għacċar li dawk is-sistemi nazzjonali li kienu rew li kienu liktar b'saħħithom irridu naraw għalfejn kienu b'saħħithom u nitalmu xi ħaġa minn min, min dak li qegħdin jippruvaw jalmuna. Per eżempju, meta jiena lejn il-Kanada, ikolli ngħid illi il-mod kif il-Kanada titratta s-sistema finanzjarja tagħha hija waħda tajba lix eh, eh, eh, baqat fuq saqajja għalhekk mela jew naraw x'nistgħu nitalmu mill-eżempju tal-Kanada. Qed naraw illi din is-sistema finanzjarja fil-Kanada baqat fuq saqajja. Signora President, Sur President tal-ICB, jina dakollu li jett impressjonani fuq li SRB speċjalment meta qed li eh, inti eh, u anki il-viċi tijak se tkunu u kol mitħla ta' dan il-bord il-ġdid. Dan l-ħar ġemat jiena sirt naf u kol tista u kol tamlu rekomendazzjoniet u toħorġu l-warnings. U em, kif se tiġġustifikaw ruħkom meta forsi iktar il-qoddim rekomandazzjonijiet ta'kom ma jkunux xirqa. Ġifiri kif se jibqa li sibi uh, eh, entità monetarja indipendenti? Ma tarax li hemm konflitt ta' interess? Sandi, mistoqsija oħra. Qabel jiena sirt membru ta' dan il-parlament li mitla ta' settur finanzjarju għal 15 sena. U eh, dak li ġara fl-Europa eh, eh, jiena mm, ma nafx eżattament din dawn il-sistemi sistemiċi ħadd ma ma jnexilix nsib spjega tagħhom. Għaw xi ħadd li jaf jispjegom li Issa fuq l-Start State Funds li l-in mill-zona tal-Europol, dawn l-State Funds, il-fondi tal-Istati, ġabu iktar stabilita fil-swiq finanzjari f'din l-axar sena, sena u nofs. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet tijak. Kif diġa et li SRB se jkun ikopri fih numru ta' parteċipanti se jkun hemm ukoll numru ta' osservaturi dawn li ikunu ġejjin nkunu nies ġejjin minn awtoritajiet pertinenti. Konflitt interess? Le, ma narax li huwa l-każ għax ovvjament li sibi jaħdem bi permezz trattat ta' Maastricht huwa s-santwarju tal-politika monetarju, ti permetuni nusa dawn il-klim, dan kollu għettu fil-bidu jien, u um, Ir-rekomandazzjoni li aħna namlu għal inkwantu għal supervizjoni makro forsi mhux se jkunu daqstant differenti minn dak li aħna nejdu anki lil minn dan il-bordi ġifiri il-politika fiskali aħna diġa għanna rekomandazzjoni Italija ovvjament mhux eżattament mhux qed fuq l-istess ħaġa imma wieħed jista' jara kif dan kollu jista' jaħdem. U ovvjament aħna mhux se jkollna xi awtorità eżekuttiva, nkunu biss responsabbli għal rekomendazzjonijiet li nagħmlu. U il rekomendazzjonijiet biss aħna se nagħmlu responsabilità se tkun hawnhekk magħkom meta wieħed jitkellem fuq struttura fuq riformi strutturali. Aħna dan kollu nispjegaw l-affarijiet kif inuxira. Din hija parti mir-responsabilità fuq spallejna. Issa, fuq eh, l-istituzzjonijiet li huma relevanti eh, fis-sistema, ehm, sfortunatament aħna rajna eżempji kbar dan l-aħħar ta' dan il-kunċett meta gvernijiet minn żewġ naħat tal-Atlantiku deċidow li jippruvaw jevitaw eh, il-krizi u ħadu miżuri. Eh, jena, eh, kellhom raġun, għax nafu li xaħġa waħda biss, inċident wieħed biss li jsir fid-dinja seta' jkollu riperkussjonijiet fuq f'kull imkien fil-pajjiżi industrializzati, f'dawk li qed jiżviluppaw, f'kull post fid-dinja se tajbati minn konsekwenzi. Imma naqbel miegħek imma hawnhekk qed nitkellmu fuq kif wieħed jista' japprezzaw jiġġudika. Issa, fuq il-fondi tal-gvernijiet, il-state funds, l-aħħar mistoqsija tiegħek Jina naħseb li dan eh, ir-rwol qed komplu jagħmlu imma ma nistax nofri opinjoni u niġġudika fuq dan. Grazzi ħafna. Sur trixe jiena xtaqt nagħmel mistoqsijiet fuq il-regolamenti għax rajt li meta t fuq dawn it-tlet awtoritajiet, dawn tlet entitajiet wieħed qis ukoll kif tniet eh, il-preparamenti għal eh, fond monetarju anki kif, kif twaqqaf l-ECB eh, proċess demokratiku ċertu trasparenza imma jiena dan kollu iħallini daqsxejn mgerfex għax qed naraw li nistgħu naslu f'sitwazzjoni għal board u steering committee li ma jkunux ikopru, ma jkollhomx fihom ukoll gvernaturi tal-Banek Ċentrali. Dan li li ħawadni. għax insibu li tlet awtoritajiet se jiġu nominati mhux b'mod dirett bil-gvernijiet imma mill-bord ta' supervisors għalhekk sur trixe il-mistoqsija tiegħi ma taħsibx li jkun hemm bżonn li hawnhekk insibu żewġ garanziji speċjalment għal micro u macro prudential supervision, ġifiri li rridu li l-sibiħna nsaħħuħ, mux ndajfuħ. naħseb u koll li rrit ikolla dibattitu u koll ta' dwar din l-autorità. Dibattitu fuqtu rridu nitkellmu kol fuq nżommu d-majnejna mux biss dan il-bord immanki gvernijiet nazjonali ta' kif se jkun mamul dan il-bord. Jekk jiena fimtek so, inti qed tindirizza l-proposta eh, kwantu għal supervizjoni mikro. Nixtieq ngħid li aħna fuq dan qegħdin naħdmu eh, bla serħan anki jekk maħniex involuti b'mod direttament, imma rridu niddeċidu fil-proċess normali ta' konsultazzjoni. Qegħdin nistudjaw dak kollu li qed isir f'dan is-settur. Ovvjament aħna iktar intiżi ma dak kollu li għandu x'aqsam mal-makro. Għax mill-binunet inna involuti fuq dan il-livell, għalhekk fuq il-kummenti tiegħek jien se noqgħod ftit attent għax fuq il-livell tal-awtoritajiet ta' supervizjoni mikro eh, noqgħod ftit lura jien, nintolbok tiskużani ħanaraw ftit kif se jiżvolġu dawn l-affarijiet. naraw xej jiddeċidi il-Kunsil tal-ICB li ħajkollu jiddeċidi fl-aħħar minn l-aħħar. Inti semmejt f'ċertu punt li l-President tal-ICB mux se jkun parti integrali minn xi ħaġa, imma nistqarmi jekk ma fimtikx. Iġifieri jista eh, f'dan ir-regolament il ġdid ma, ma jkunx involut. Ġifiri, inti titkellem biss fuq l-autoritajt supervizjoni mikro u smajna b'mod espliċitu dan ħareġ fil-grupp de la Hozieħ eh, li il-deputati għalunna li tridu tkunu valutu kol fil fuq livell mikro. Imma l-grupp eh, la Hosier ma għalxek laqqas il-kunsil. Iġifri issa fidejkom tiddeċiedu imma għalija din hija xi ħaġa li isa b'xi mod jew wieħed diġà ġiet deċiża. Imma aħna minnaħa tagħna għannom tal-Kunsill tal-ICB irridu niddeċidu u nerġgħu ntukom ir-risposta tagħna. Nerġgħu lura għandkom biex ntukom risposta. Grazzi ħafna, Sinjura, President, sur, President eh, Gvernatur tal-ICB. Ħan minkompli mill-aħħar kummentijak. Il-Parlament Ewropew bitċar għal fil-direttiva tal-Banek li hemm bżonn għas-supervizjoni ikonna um, iktar integrazzjoni imma sissa dak li għanna qoddimna nistanejt li mhux biżejjed. Wa minnu li jekk nżomu d dak kollu li qed inti li jrid konna struttura globa finanzjarja dinjija laqqas biss għatan laqqas biss wasalna għas-supervizjoni fuq livell Ewropew. Kif nistgħu naslu fuq livell dinji? Intaqbel li jekku huma l-fatti. It-tieni punt x'se jkunu l-ispejjeż ta' fatturi pro cyclical meta wieħed jitkellem fuq il-balance sheet. Dan kollu se nkomplu diskutuh. Tlet punt inti qed li il-problemi huma marbutu ma l-istrutturi u mhux mal-prodotti finanzjarji. Imma tista' forsi tiċċaranna tedinna x'inhuma dawn l-istrutturi sabiex nkunu nistgħu nevitaw problemi fil-ġejjieni. Issa, fuq l-inflazzjoni, fuq il- id-dejn dawn ukoll tal-aħħar jista' jġib ikunu kawża ta' inflazzjoni ġifri mhux l biss bis likwidità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 jina naħseb li fuq isnaħa monetarja, specialment għall-istrateġija ta' l-eżitu, ġibix nħorġu, qed naqblu li għadu ma wasalx il-waqt. Jina naħseb li minnaħa fiskali fiż-żona tal-euro dawn ma tanċu maċari ċari l-affarijiet. ġifiri, il-Kummissjoni qed tgħid li għadu ma wasalx il-waqt biex immorru biex nwaqfu dan l-istimulu fiskali, ma inkompluhom imma mardux neħu inneħħuhom. Fl-istess ħin il-proċeduri ta' deficit għadhom stretti u qed tinjora il-fatt li din il-reċessjoni hija ċirkostanza eċċezzjonali ma għalhekk ma taħsibx li għal kull pajjiż naraw ftit fi xinu fil-deficit qabel nitolbuh inaqqas id-deficit. Grazzi. First of all, I have to say that we are totally supporting the, the Commission in its uh, very... Rridu nejtu li l-Kummissjoni m'għandix xogħol faċli biex tiżgura l-implementazzjoni tal-patt ta' stabilità u ta' tkabbir. Huwa wkoll eh, parti minn din il-fiduċja jekk l-investituri u n-nies li jaħdmu f'dan il-fdan is-swieq dawn l-oqsma ma jemnux li s-sitwazzjoni fiskali mhijiex mhux qed nikkontrollaw, aħna mhux se naslu. Mhux se naslu fil-kupru u nimblukkaw irwieħna għalhekk. Nixtieq biss ngħid li l-messaġġ tal-Kummissjoni u aħna naqblu miegħu livell Ewropea kolla. Tkun li biex nerġa' normal għan termini ta' politika fiskali għandu jkun fi żmien tal-kupru u Iġifiri, għal ħafna pajizi da, da ikun ifisser iġifiri li sal-2011 nimmaġinaw li l-affarijiet jerġgħu jitqiesu. Aħna konxi tal-fatt li ċertu pajjiżi għandhom eh, diffikultajiet eh, ikbar mħabba ċertu dejn, għabba l-GDP, anki imħabba eh, il-dimensjoni tal, dejn f'termini ta' spreads ta' swiq, anki il-fat li ċittadini li ma jibqawx fiduċjużi. Dawn huma fatturi importanti kollha kemm huma u jiena fl-opinjoni tiegħi ma nara l-ebda kontradizzjoni bejn il-fatt li wieħed juri li nistaw nerġaw insibu ritmu tajjeb u nejnu fl-istess waqt li rkupru u għanna ta' fiduċja li ġab il-katastrofi, li ġab din is-sitwazzjoni drammatika. Is-Sur Kutes. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Trixe. Il-stabil il-fat li l-Euro ġom ġit stabilita reċentament u l-fat li kunem il-tkabbir umma edha ta' fiduċja anke da' il-pajjiżi li jixtiequ jissibhu maż-żona tal-Euro. Imma il-fatt li ħafna stati eh, membri għandhom din il-problema ta' deficit ta' 3% anki nafu li ċertu livelli se 80%. qed insibu ġifiri wkoll konflitt u wieħed ma jistax eh, jirrispetta il-kriterji ta' Maastricht. Nafu sitwazzjoni ta' ċertu stati membri il-fatt li id-diskrepanza bejn iż-żona tal-euro u zoni eh, li mhux qegħdin fil-euro. Il-mistoqsija tiegħi titratta f'dan l-isfond x'taħseb li x'miżuri oħra wieħed jista' jieħu sabiex l-istati membri il-ġodda nistgħu ngħinuhom biex dawn jisibhmu mal-Eurozone. U biex noħloq parallelu ma dak li semmejt inti ġifiri il-medicini, x'se tkun il-medicina li tipproponi inti? Grazzi. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq ngħid li għet wieħed f f'żona euro hija xi ħaġa rieda strateġika, rieda politika, f f'terminoloġija nobbli ta' terminoloġija ta' rieda. U jina dejjem rajt li dawk li daħlu fiż żona euro dejjem daħlu għax kien hemm unanimità fil-pajjiż fuq din id-deċiżjoni. Għax l isibi għalhekk temmen fix-xogħol li tagħmel. Ġifieri dan kien l-ewwel kummenti. Ovvjament hemm il-kriterji li wieħed irid ikun konformi magħhom u hemm ukoll din il-priorità il-fatt li l-kriterji wieħed irid jirrispettom biex kun jista' jissieħeb fiż-żona Euro. U naraw li l-Banek ċentrali ovvjament jikkooperaw, aħna niltaqgħu fil-Kunsil Ġenerali tal icb kull tliet xhur aħna għandna kuntat permanenti għanna eh, għajnuna teknika u sen komplu b'din il-tip ta' kooperazzjoni li SRB se isaħħaħ din il-kooperazzjoni għax imbagħad iridu nikkooperaw fuq il livell ta' 27 biex nidentifikaw ir-riskju nagħmlu rekomandazzjonijiet, ġifieri nixtieq ngħid li responsabilità tagħna huwa li nżommu l-ordni, li nżomm naraw l-affarijiet jimxu sow fiż-żona tal-Euro. Għax ovvjament din hija l-ewwel priorità hija il-klijent u anki iż-żona li tiffornixxi. Ġifieri tibqa' priorità imma f'dan l istadju nixtieq ngħid li hemm bżonn li nagħmlu l-almutana kollha biex ix-xogħol jimxi ħarir li jimxu l-affarijiet aħjar fl-Unjoni Ewropea. 25 eh, pajjiż. Hemm ħafna iktar pajjiżi li jixtiequ ukoll jissieħbu. Grazzi, Sir Trisha. 25 nittamaw, nittamaw, ma nafux jistaku bħat inqas. Ja provajt nifem il-konsegwenzi ta' dawn id-dokumenti. Il-proposti ta' kommissjoni li għamlet il-ġimma li għaddiet u mux faċli, forsi tista' tixħed xi dawl fuqhom surti xej. Li SRB mhix legalment vinkolanti sewwa. Issa jek dawn ir-rakkomandazzjonijiet li inti għattressa li lill awtoritajiet differenti u l-istati membri differenti ma jitwetqux x'jiġri. Jekk ma jekk jiġri dan x'jiġri mbagħad. Mhux perikolus illi l-awtorità tal-ISRB mbagħad tiġi mxakla jekk dawn ikunu konsekwenzi. Dik l mistoqsija, jina naqbel perfettament mi aksur trixxa li l-euro l-euro żona euro kienu l-ankra hawnhekk f'dawn il-kriżi, anke dawk il pajzi li mhumiex parti miż-żona euro. U għalek dan il-President għal-ISRB, emmek inti tista tazel minn gvernaturi differenti u rappresentanti differenti. Ndaħsibx li kun perikolus li għall-autorità tal-ECB jekk l-ECB ma tkunx i għetmexxi li SRB. Minix għetnejt li għanda tkun xaħġa personali, tkun inti Jiena qed instaqsik dwar l-awtorità tal-ECB. U l-aħħar ħaġa. Inti tista' tgħid li l-Ewropa ħat toħroġ minn di kriżi iktar maquda, imma tista' tajt ukoll li l-Ewropa kienet iktar diviża għandek il-pajjiżi taż-żona euro u l-oħrajn fuq in-naħa l-oħra. Dina ma taħsibx li forsi intu politiċi oħrajn din tfisser l-interpretazzjoni ta' kriterji li jkunu iktar flessibbli ma qed tipproponi l-IMF. Grazzi ħafna. L-ewwel punt, punt importanti ħafna. Fid-dokument kif inhu dan ikun kwestjoni ta' ġudizzju jekk ir-rakkomandazzjoni tal-ISRB għandix tiġi pubblikata jew le. Mbagħad ir-rakkomandazzjoni. Anke l-pubblikazzjoni hija kwistjoni ta' ġudizzju mxekk u naħseb li dan l-eżerċizzju ta' ġudizzju Issolvi parti mitħassib tiegħek għax inti jekk qed nifhem sew kont qed taħseb mela jekk ikun hemm rakomandazzjoni bbażata fuq il-Complier Explain Concept Dana jaf poġġi l-istituzzjoni ta' f'sitwazzjoni aktar diffiċli sewwa, ovvjament. Jekk eh, Inti, eh, jekk taħseb illi anke rakkomandazzjoni hija estrema nistgħu ma nbidlu xejn, qegħdin ngħidu rakkomandazzjoni bl-ebda sostituzzjoni tkun kontraproduttiva. Però naħseb illi meta ngħidu li tista' tkun pubblika f'ċertu każijiet, però jaf tkun iktar effettiva jekk ma tkunx pubblika taħseb tweġiba dajba din għall-mistoqsija tiegħek. Rigward issa it-tmexxija tal-ISRB dana tiġaqadna dana ħajkun il-Konsil Ġenerali tal-ICB ġifiri l-kollegi il-ħajajdu xiridu. U ma naħsibx li nista inwiġbek b'mod iktar ċar minn dan, għax qed ngħidlek ċar tont se jkun. Kjoġbok? Li sibi tista' tipprova tbiddel il-proposta. Din hija proposta li fl-opinjoni tiegħi hija waħda tajba. Għandek is-27 tal-Kunsil Ġenerali tal-ICB, mbagħad tkun ċara illi il-, -il li jessar bija fuq livell ta' 27 stat membru u mhux fuq marbuta mal-zona euro jew ta' dawk il-pajjiżi li mhumiex fiż-żona euro tkun eh, ta' 27 stat membru kollha kemm huma. Dina jidilli kienet il-bidea tal-Kunsill ukoll tal-Ewropa. Ma naħsibx li l ġit l-Ewropa jekk nibdlu kriterji. Fi kwalunkwe każ. Wieħed ma jitħolx fiż-żona euro jew fl-Ewropa biex jevita li xi kriżi jew xie biex ikollok xie xi ħaġa xtilqa' Din hija xaġa ta' responsabilta kbira meta tingħaqad fl-Ewropa inti tkun atturi illi qed taqsam id-destin tiegħek ma' pajjiż ma' dak ta' pajjiżi oħra. Ġifieri dun irrispettaw il-kriterji però naħseb li hija ta' tajba. Is-sunitres. Grazzi, President, huwa u n-nur kbir li qed nisimgħu hawnhekk illum tiġab ġib waħda mill-mistoqsijiet tiegħi, mistoqsija l oħraja taħseb li kriterji ta' konverġenza għandna nżommu magħhom inti weġibta din. Naħseb illi dina mhix biss kwistjoni tal-istati membri ġodda, in-nies qegħdin jgħidu qegħdin jaraw x'inhi l-loġika wara da kollu ċertu stati membri qegħdin jgħidu wkoll li dawn il-kriterji jirreferu biss għal dawk li mhumiex fiż-żona euro. Mistoqsija tiegħi għadin fil-pajjiżi il qegħdin li ħajinaqdu maż-żona euro dawn ħafna drabi jenat il-dinija sfida limitata għal pajjiżi nfushom ma nix politika ġenerali tista' tejnhom jidħlu sparati fiż-żona euro. Irrid ngħidija li l-abilità li wieħed jidħol u sħobija fiż-żona euro jippermetti l pajjiżi biex jiżviluppaw speċjalment fi żmien ta' kriżi. Allura il-Kummissjoni Ewropea tikkonsidra li jkun hemm xi strateġija sabiex titwessa l-Eurozone u jekk iva il-Bank Ċentrali Ewropej x'jaħseb dwar dan din it-tip ta' strateġija? I negotiated the... Jiena negozjajt it-trattat ta' Maastricht ma' kollegi tiegħi, is-Sekretarjat ta' Strat, il-Sekretarjat Permanenti wkoll, inkluż l-ex-President tal-Ġermanja. Aħna kellna f'moħħna li din iż-żona euro timbeda b'sitt pajjiżi, sitta seba' pajjiżi. Il-kapijiet dak iż-żmien kellhom l-idea li jaf skun possibbli wkoll li anki żewġ pajjiżi biss jibdew iż-żona euro. U allura qalu fi kwalunkwe każ però rridu nibdew qabel is-sena 2000. Għalek, l-ewwel ta' Jannar 2009 hekk ġie deċiż f'Maastricht kibżoċ pajizi pajjiżi biss. Meta bdejna fil-fatt konna 11. Dan għak l-ewwel ta' Jannar 1999, 11 il-pajjiż eccezzjonali. U biex nippruvaw li dan il-konċett ta' żona euro kien fil-fat qed jaqat numru ħafna ikbar ta' pajjiżi mill-li meta fil-fat bdew il negozjati Imbagħad malar malar sirna 12, illum il-ġurnata tiġa 16 inkluż żewġ pajjiżi eks-komunisti fiż-żona euro, fil-qalba taż-żona euro. Jiġifieri dina ma mawx bibin malu hawnhekk ma nistgħux nagħlqu l bibin Kull pajjiż individwali ddeċida li jidħol fiż-żona euro mhux għaliex l-imp kienet implementazzjoni ta' xi strateġija imma għaliex ħassew illi huma lesti derilhom illi iridu fil-fatt jaqsmu d-destin tagħhom mal-bqija tal-pajjiżi. Kien hemm sensittività kbira u l-kriterji kienu hemmhekk. U naħseb li għanna nissuktaw aħna f'xogħolna hekk 16 il-pajjiż meta bdejna konna 11 nina zida vera kbira għadin nitkellmu fuq fenomenu eh, li nkitab fl-istorja. Dana, jek nistaw nħarsu leħ bil-lenti tal-progress storiku, xaħġa tassew inkredibli, għalek rridu nkomplu naħdmu fuq il-konverġenza li hija meħtieġa. President, jina u kol ġeja minn pajis li miex parti miż zona euro, ġifri aħna namlu mal-oħrajn. U sfortunatament konna l-ewwel pajjiż illi kellna bżonn lajnuna finanzjarja tal-Unjoni Ewropea fil-kriżi minħabba il- l-izbalji li saru fil-politika ekonomika tal-pajis. Dana ma nistawx niċħduh ekku mal-fatti. Aħna għadna ma bdejniex nirkupraw. Il-banek ma miex l-estilijatu kreditu ma tantx ċans illi niġu fuq saqajna mal mal-ajr. Aħna tallimna ħafna meta' konna għadin naħdmu s-san indirizzaw din il-krizi għax kif għattilkom qabel fil-fat. Il-prinċipju ta' trattament ugwali ma tantx ġi applikat fil-ġestjoni tal-krizi. F'Ottubru tal-2008 il-Bank Nazzjonali ta' Lungrija tala pala approvazzjoni mill sibi ma dina ma nataċ. Fl-Svezja u fil-Danimarka din l-swap ġiet permessa. Dana juri illi trattament ugwali ma hemmx bejn dawk il-pajjiżi li qegħdin membri ta' zoni ew ta' zona u dawk li muniex. Anki nies li mhumiex parti miż-żona euro laqas biss huma trattati l-istess. Jiena nixtieq insaqsi. Importanti għal problemi tal-pajjiżi fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant li dana narawhom bħala xi pakkett ta' problemi. Imbagħad rigward l-Ungerija dawk l-ethics borrowers mar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 Ma fimċet eżatt dwar l-aħħar biċċa. Iva, kont qed nagħmel talba u mistoqsija meta li s-sarbit titwaqqaf. Il-prinċipju ta' trattament ugwali għall-istati membri ħajġi implementat b'mod aħjar għax aħna kellna esperjenza qarsa kif qedtilkom ta' dan. U għalhekk nixtieq nitlobkom biex il-problemi tal-pajizi tal-Europa ċentrali u tal-Vant narawhom bħala pakket ħieħ ta' problemi bħalissa. Fl-Europa, fl-Ungarija kanna problemi kbar bil-loans, kien hemm nies li ma ħalsu għam u ma nafx hekk kux ta' tagħmlu xi ħaġa biex teliminaw dat tip ta' riskju. Ħanajt li kara, meta aħna nidħlu fil-miżuri mhux konvenzjonali tal-ewwel magnitude fil-qasam fil-żona euro bħala l-Bank Ċentrali ta' żona euro, sistema euro, aħna għedna l-banek tagħna illi s-sussidjarji tagħna fil-Ewropa ċentrali u tal-Vant kellhom ikomplu jagħtu l-likwidità fl-Ewropa ċentrali u l-Ewropa tal-Vant. Il-messaġġ kien ċar. Dan kien mod forsi inqas viżiv imma mod kif nistgħu ngħinu kemm il-pajjiżek u kemm oħrajn. Aħna kellna ftejm eh, bilaterali mal bank ċentrali Ungerisa biex niffaċilitaw is-sitwazzjoni f'dawn iż-żminijiet diffiċli. L-ISRB minn natura tagħha hija istituzzjoni ta' 27 stat membru u trid tasal għal deċiżjoni fuq il-livell ta' riskju ta' 27 pajjiż. L-ideja li nħarsu lej din il-kwistjoni ta' loans fi flejes barranin hija waħda mid-diffikultajiet kif il-fazzament inti hija hija eżempju tipiku li nistgħu nistudjaw fuq livell ta' ESRB fuq livell ta' 27 stat membru. Grazzi Zorentana. Grazzi Signora President, Sur President, Frixet, tini pjaċi kbir illum li jena nistan indirizzak. Naqbel illi dawn iż-żminijiet eċċezzjonali jirrikjedu miżuri eccezjonali. Deċiżjoni tiegħek fuq eh, l-appoġġ tal-kreditu nilqaba u l-istess jgħod għal tejjija ta' strateġija exit ta' ħruġ. Imma il-fatti huma ċari. Ir-rata ta' interess tal ewro hija laħqet ehm, livell bax ħafna kellna eh, l-inflazzjoni l-ewwel darba. Fawissu din kienet ġata 0.7%. Il-banek qed jagħtu sinjali negattivi qawwija ħafna lil min jixtieq jissellef. Il-fiduċja tal-konsumaturi hija baxxa ħafna. Naħseb illi jekk ir-rati ta' interess nżommuhom fuq livell baxx ħafna dan nista' jkun ta' teddita kbira. Rridu nħarsu lejn il-kriżi finanzjarja ta' dissajnijiet u il-konsekwenzi li waqajna il-rati ta' interessi għal l-irkupru tal-ekonomija Ġappuniża. Għalhekk nixtieq nitolbok tweġiba għal dwar il-periklu ta' din l-ispirali jider li għadin fija bħalissa fi zona euro u naqas ta' fiduċja hija waħda mill-ostakli kbar għall rkupru tal-ekonomija ridu nkunu konxi tal-fatt illi e, din in-nuqqas ta' fiduċja dejjem qiegħda tikber. Inti tappoġġa l-idea li l-banek peress li dawn kienu bail out mill-flus ta' ċittadini għandhom jagħmlu il-self inqas ikkomplikat kif ħadd isfurzawhom inti biex jagħmlu dawn. Qed tisimgħu dwar xi idejat oħra kif nista' forsi b'xi mod tipperswadi l-banek. L-ewwel nett dwar id-deflazzjoni dan il-fenomenu aħna rajna minn żmien ilu ħafna li ħajkonna tnaqis fl-inflazzjoni u li ħankunu u koll faxxa negattiva għal ċertu periodu, mbagħad ħanarġaw li lura għal pożittiv u din għajt jifemma kulħadd is-suq, l-osservaturi, l-parteċipanti fis-suq. Taħat trid jifhimha din għaliex l-affarijiet ħajimxu kif għedna sam il bidunet għax dan kollu huwa dovut għal effett bażi. Iġifieri Inti tkun ċara illi ma kien hemm l-ebda materjalizzazzjoni ta' riskju ta' deflazzjoni fl-Ewropa. Ġifiri din għat tkun ċara fajnejn l-osservaturi. Rigwet il-nuqqas ta' fiduċa naqbet miegħek perfettament il-fiduċja hija dak li żvinta fil-fatt. F'Settembru tas sena li għaddiet, dik kienet il-problema u għemmek aħna rridu namlu eh, eh, naħdmu sabiex nerġaw niksbu għalura dik il-fiduċja fil-proċess kollu ta' teħid ta' deċiżjonijiet, fil-negozji, f'kollox, irridu. Inkunu aħna koraġġużi fej ikun hemm bżonn. U meta jkun hemm bżonn inkludu wkoll miżuri mhux konvenzjonali biex inkunu ċari perfettament aħna qatt maħna ħanaċċettaw illi nitbedu mill-mira primarja tagħna, ċe l-istabilità ta' prezzijiet, u importanti għaliex dana kollu fil-fatt huwa f'konformità mal-pjan tagħna għall-futur qarib u f'żmien żmien medju għall-istabilità ta' prezzijiet jien nista' nikkonfermalkom li ħanamlu. L-armu kollu tagħna biex intejbu l-fiduċja dan il-messaġġ. Grazzi l-aħħar mistoqsija issa tas-Sur Bokrot. interpretation. Thank you very much. M'għandix bżonn interpretazzjoni jgħid il-kellim. Grazzi ħafna tal-li tajtuni l-opportunità ħal nqajjem din il-kwistjoni la xtaqt inkompli ma dak li li għattu dwar il-kriterji ta' Maastricht sar tidher ċar ħafna illi il-kriterji ta' tħula għandhom jintlaqaw ikunu parti minn ħidma tagħna, però xorta rridu naraw jekk il-konsistenzi ta' dawn il-kriterji għal koeżjoni tal-żona euro mhux għadħul imma dak li diġà qegħdin hemm jekk din hiex kwistjoni kritika. Xi nies jgħidu illi il-kriżi forsi nbidlet jew il-konsistenza ta' kriterji ta' Maastricht nbidlu, pero ikun hemm forsi min jgħid li għandna bżonn xi kriterju fuq current accounts għaliex jekk pajis kollu zbilanċ doppju u telf doppju din għal ħaġa kompletament differenti, mhux sempliċi kollok inti dejn fiskali. Emmen jgħidlek le, le rridu neliminaw il-kriterju fiskali għaliex ħafna mill-pajjiżi f'dan l-istadju ma jistawx jilħu dan il-kriterju fil-futur immedjat żgur li le. Għalax Jina għat nsaqsi kissa mux bħala president imma bħala persuna li tifem. Xtaħseb illi kif għanna nindirissaw din il-ħagġa sabiex nsaħħu l-koezjoni tal-zona euro. Il-problema illi ma nistax nsepara jien, ma nistax ninqasam ħanejlek meta jena għat illi aħna fil-konsil tal-sibin inżommu mal kriterji aħna qegħdin nirrepetu dak li qalet il-Kummissjoni u dak li diġà ntqal sa fejn fien minn ħafna mill-pajjiżi konċernati illi ma jixtiequx illi jissuġġerixxu jew jinsinwaw illi deħlejn f'xi tip ta' sitwazzjoni li mhix normali u għalhekk li ma tkunx konformi biżejjed. Minkejja da kollu naqbel mal-fatt li inti titħares li l-kriteri, imma trid ukoll tara l-elementi l-oħra illi huma parti mill funzjoni tajba tal-ekonomija. Per eżempju, fiż-żona euro għandna il-patt tal-istabilità tkabbir u kif tafu dana fil- zona euro għat jafas ħafna iżjed mill-li barra mill-zona euro xem sazzjonijiet li jistaw jiġu imposti. Imma, jina naħseb l-importanti ħafna li kunem segwitu kol nħarsu lejn indikaturi ta' kompetizzjoni fiż-żona euro. Anke jekk dan għamlulu fil-qafas tal-pat ta' tkabbir u stabilita' għax hemm bżonnu. Irrid ikun hemm riformi strutturali għaliex importanti ħafna. Tmexxija tajba ta' kwalunkwe ekonomija b'mod partikolari taż-żona ewra. Grazzi ħafna. Tour de Force dan kien aħna ħanerġaw niltaqgħu fid-disa għada fil-ħodu imbat għammek ħajkonna komissarju Cruz u Jean-Claude Juncker. Grazzi lill-interpreti tal-libqajtu